Ladies and gentlemen, good morning. May we begin? Hmm. At the outset, I have one announcement to make. Għandi avvisu jħed namel fil-bidu. Iġifiri, għandkom zon il-kards tal-voti ta'kom dal-ħodu. Għalda stantek joġobkom. Lestu il-kards tal-voti tagħkom. Issa nixtieq narafkom dwar id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi. Dwar il-ħatra ta' rapporters is-Sur Marinho Pintu ġie maħtur bħala rapporter għad deroga għat-neħħija tal-immunità parlamentari ta' Danikaw is-sur Duda għal tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sergej Stanishev, is-Sinjura Hawtala għat tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jerome Laviro. Reporters permanenti, mbagħad istan reporters għal bażi legali, Sinjura talas-sussidjarja ta' Sinjura Ferrara għal kistjonijiet intenzjużi sur Kavada għal komitoloġija u delegazzjoni ta' setat leġislativi u għatti delegati is-sur Sajer għal kodifikazzjoni u tfassil mirġdijt ir-rikas is-sur Maxtalka. Rapporter sal-opinjoni imbagħad ġie deċiż. Il-rapport interim dwar l-EPO ha jihduħ fidejhom l-SND u l-accountability ta' trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet Ewropej ha jieħdu fidejh il-President dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni il-koordinaturi iddeċidew għall-opinjoni permezz ta' itra skont regola wieħed 3 tlieta tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni fasla mis-Sinjura Bizzotto fit-3 ta' Novembru 2014 dwar l-inkompatibilità tal-kompet fiskali ma' trattat tal-Lisbona. Il-koordinaturi ħadu nota ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni li fassala Aldo Patricello fit-8 ta' jannar 2015 dwar il-ħolqien ta' Awtorità Ewropea għall-adozzjoni. Imbagħad il-koordinaturi qablu li jitolbu żjara minħata tal kumitat l-uffiċċju f'Munich tal-Privattivi Ewropej fit-tieni nofs tal-2015 fit-tweġiba għal bħala tweġiba l-istedina mill-Benwa Battistelli, il-President ta' dan l-uffiċċju. Il-koordinaturi qablu li jistabilixxu grupp ta' ħidma u project team dwar kwistjoni legali, kwistjonijiet legali marbutin ma' l-iżvilupp tar-robotika. Rapporter is-Sinjura Delvo. Il-koordinaturi id-deċidew li l-membri ta' inta u membri ta' sekretarjat ħaj jiġu mistidnin jieħdu sem fil-ħidma tal-grupp ta' ħidma dwar il-jeddijiet tal-awtur il-copyright. Dejjem skont is-suġġett tal-laqat individwali. il-koordinaturi qablu li jistaqsu l-Departiment tal-Policy biex joħorġu bi proposti għal workshop dwar l-arfin, espert, ġudizzjarju tekniku fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad il-kalendarju tal-żjarat tal-Kumitat tal-2015 ġie adottat mill-koordinaturi. Konna żjara fil-Latvja, id-dati ħajġu proposti zjara fil-Greċja mit-18 sal-20 ta' Marzu ħanżuru l-Svezja mit-8 sal-10 ta' april, ħanżuru Washington, mit-8 sal-10 ta' april, ħanżuru l-Ajja diħejg fil-5 ta' Mejju u ħamorru fi Kiev. Fit-18 u it-19 ta' Ġunju. Is-servizz legali ħajressaq prezentazzjoni dwar opinjoni 2/13 l-Qorti tal-Ġustizzja f'dan il-Kumitat fil-laqa ta' frar 2015. L-opinjoni tqajjem bosta oġezzjonijiet legali għal proposta attwali għal trattat li jagħti lok għas tal-Unjoni Ewropea fl-ECHR. Il-koordinaturi qablu biex fitxu approvazzjoni ħalli jagħmlu smieħ konġunt mal-Kumitat Tranu Witre Itre dwar il-ħin ta' sajf fl-24 ta' Marzu matul il-laqa tal-Kumitat Imbagħad ħajkonna l-laqa tal-kumitat it nej it-tlieta jew l-erba' filgħodu flok il nej jew l-erba' fil-għaxija, ġifa nagħmlu laqat filgħodu minn flok fil-għaxija sakemm naslu għal pawża tas sajf. Daw kienu deċiżjonijiet tal-koordinaturi. Issa ngħaddu. Għal punt numru 12 fuq l-agenda. Uh, where there is uh, maybe 12 to 19 if my if Min punt 12 sa 19 jek tippermetuli. U jekk forsi sinjora Hawtala eh, tixtieq tintervjeni xi rapporter f'dawn ta' dawn il-punti. Jekk tixtieq tintervjeni tista' tagħmel dan jekk le nipproponi biex nivvotaw blok dwar dawn l-abbozzi ta' rapport. Is-sinjora Hannibal tixtieq titkellem wara, ma l-ewwel is-sinjora Hawtala. Grazzi, President. Iva, jiena nipproponi li nivvotaw issa u li ma nemendawx dawn ir-rapporti għaliex il-Kunsill dam jaħsibha biex jaqbel u għal dan il-an jiena ma ma naqbilx li ntawlu iż-żmien biex nadottaw dawn id-dikjerazzjonijiet. U li ġaċċettati fil-Kunsill minn xarejsa erba xur. Xaħġa ħaġa oħra kena diskussjoni timqanqla li naħseb t titkellem dwar t titkellem dwarhom il-Sinjora Hannibal dwar it-tmin pajjiżi terzi biex il-poċu fisseħ l-obligi tagħhom dwar konvenzjoni tal-ajja dwar iħtif ta' tfal u sinjura ħanibal għamlet proposta dwar dan iżda l-bqija. Nemmen li nistgħu nivutaw. Sinjura Hannibal. Iva, President, jiena naqbel li nistgħu nifutaw. Iżda konda xej kwitata dwar dawn it-tmin stati membri u jekk uħut minnhom mhumiex f'pożizzjoni li jimplementaw u jwettqu l-konvenzjonijiet eh, ir-rekwiżiti meħtieġa taħt il-konvenzjoni ta' lajja. Kif tafu li l-istati membri jitolbu għal evalwazzjoni minnaħat tal pajjiż li ħajkollhom ftejjim magħhom. U dan naturalment ħajsir issa mill-Unjoni Ewropea. U ma kien hemm xejn fis-seħħ rigward dawn l-evalwazzjonijiet. Iżda, jiena nifhem ukoll li jħut minn dawn il-pajjiżi m'għandhomx il-proċeduri liġijiet relevanti fis-seħ. Iżda ħafna minnhom qed jistinkaw biex jagħmlu xi ħaġa. Skont li jellaj fost l-oħrajn jingħad illi biex dawn il-pajjiżi jirrankaw irridu jissieħbu mal-konvenzjoni. U jien minix kontra l dastant nemmen li għanna nivvutaw favur, iżda għanna nkunu nafu xini il-situazzjoni fil-pajizi illi qed nirreferu għalihom għalhekk niproponi li namlu smieħ fil-ġejjeni qarib ħalli dawn il-kwistjonijiet inkunu nistgħu niddiskutuhom f'aktar detall, nidħlu fil-kif tagħhom u naraw kif nistaw nimxu l-qoddim u meta morru lajja nissuġġerixi li ndaħlu dan is-suġġett, is-suġġett ta' din il-konvenzjoni meta nkunu hemmhekk fuq il-post. Grazzi. Għal stand. Nistaw naddu għal votazzjoni. L-ewwel ħan votaw dwar tmin emendi identiċi għall artikolu wieħed għal parti ta' introduzzjoni. Emendi Mr. Jean Baski u dan ħanamluħ billi nollu jdejna jekk fint sew l-opinjoni ta' rapporter hija negattiva għalhekk fostkom minu favur. Minu kontra? Astensjonijiet. Grazzi tassew. Issa ħannużaw il-cards biex nivvutaw. U nivvutaw fuq il-rapport, la bosta rapport kollu kemmu. Votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Kulħadd ivvota? Aha. Uh -huh. Uh, I have the information that there are... Edin jajdu li illi għaw zewġ voti zejda bħalissa. Għaw t-nejn minnaħa tal-PPE u jħed minnaħa tal-ALDE. Interessant il-bicċa. It's okay? No. no. It's okay. Right, now it should be fine. But we've only got okay. Uh, so I close the vote. Votazzjoni maluqa. Nabbosta rapport jaddi issa ħanivvutaw b'mod elettroniku dwar l-abbozz ta' riżoluzzjonijiet leġislativi votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. jgħaddu. Nifirħu li Sinjura Hawtala. Issa naddu għal punt numru 20. Promovu il-movimenti l ta' ċittadini u negozji u naddu il-kelma Sinjora Delvo Rapporter. Jena daqxej imħawda għax ħsibt li konna ħanivvotaw dwar il-mandat għal negozjati. Nemmen li nistaw, Iva, nivvotaw għad delegazzjoni. Jekk mandekx kummenti, nistaw naddu ħalli nivvotaw, naturalment. Ħani, vot elettroniku, jgħid il-President. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Jaddi. votaw dwar punt 21. Il-verifika tal-kredenzjali. Ixti nħabbar li nirtirajt ċertu paragrafi mill-abbozz ta' rapport u dan tistaw taraw fuq il-lista tal-votazzjonijiet tagħkom. Din id-darba nivvotaw permezz tal-idej, tollu idejkom. U l-aħħar vot ħajkun wieħed elettroniku. Paragrafu 4. Minu favur. Minu kontra astenzjonijiet? Għanna tnejn. Dan il-paragrafu jaddi. Issa nistaw naddu Naddu għal-emenda numru 4. Menu favur l-emenda numru 4. Menu kontra. Astensjonijiet. għanna t tnejn. Emenda taddi, emenda ħamsa. Minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Uh, amendment 6. Emenda 6. Minu favur. Kontra.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 Adopted. Adopted. Taddi. Nistaw nivvutaw fuq emenda minn disa sa 15 kollha f'daqqa minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Imbat għandi emenda bil-fom, numru wieħed, is-sur Philip Bramburs, Bradburn, il-mandat tiegħu intemm fil-21 ta' Diċembru 2014. No favur. Kontra, astensjonijiet. Issa, naddu sabiex nivvotaw fuq ir rapport kollu kemmu għanieħdu vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Okay, I close the vote. Votazzjoni maluqa. Il-rapport. Apposta rapporti jaddi. Nejt proset li l-nifsi, til-president. Uh. Ah.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 Now we go to point number 23, European Small Claims Procedure, and the floor is to Mrs. Geringer. Thank you, Chair. Issa naddu l-punt li tawaxrin dwar talbiet iż-żar l-ismor claims. Sinjora Geringer, sinjora Duda tixtieq titkellem point of order? Ivan, din mistoqsija, President. Wara il-vot jiena xtaqt nistaqsik li nitkellmu l-punt erba' dwar il-punt 34. nizamina uħda l-ħodu u mux il-lum wara nofsinhar possibbli li nagħmlu ħaġa bħal din. Yes, I think, that is, that is viable, or to do it before lunch as a last point uh, in the morning would be also. Iva, nistaw namlu qabel nifu għal pawza ta' nofsinhar. Tajjeb għalik jekk nitrattaw dak il-punt dak il-ħin, flok issa wara l-voti.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 aħna irċevejna 86 emenda u nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom m'għandniex numru kbir. Ammont kbir ta' emendi. U dawn jistgħu itejbu it-test tal-Kummissjoni, il-proposta li saret inna. Bħala introduzzjoni. Minn fej ġejja din il-proposta? ta' regolament il-ġdid. F'termini ġenerali, il-Komissjoni għarfet li kien hemm xi problemi marbuta mal-proċedura ta' regolament ta' dawn small claims u il-problemi jidru l-iktar dok li huma ammonti żgħar u każijiet marbuta ma' pajjiżi oħra, transazzjonijiet transkonfinali. Hemmhekk kien hemm problemi marbuta ma' nuqqas ta' arfin, wieħed ma jafx huma l-liġijiet tal-pajjiżi l-oħra, proċeduri li jużaw it-tribunali tal-pajjiżi l-oħra. Ma kienx hemm traduzzjoni, l-interpretazzjoni. E, wieħed kellu joqgħod jinqala jmur fil-pajjiż liħor biex ikun preżenti kun jista' jidher qudiem it tribunal u transazzjoni transkonfinali fl-Ewropea qegħdin dejjem jiżdiedu u bekk huwa urġenti li nsibu soluzzjoni ta' mekanizmu effettiv ħalli dawn il-litigazzjonijiet ikunu jistaw jaħdmu ħarir u l-ekonomija taħdem mod tajjeb. B'sodisfazzjon kbir jien l din il-proposta tal-Kummissjoni. Kien hemm ċertu emendi, anke jiena ressaqt xi emendi. Imma hija proposta tajba u għandha taħdem tajjeb fil-prattika. Procedura drobnych roszczeń była tak prosta jak to jest możliwe i dostępna dla obywateli. Nittama li din il-proċedura tal-small claims għadhom tal-bit iżżar tkun waħda aċċessibbli eh, ikunu xikunu il-pajjiżi u l-lingwa li wieħed jitkellem. Rezoluzzjoni tal-Parlament tal-25 Ottubru 2011 tgħid illi ir-rikorsi għat tribunali għal small claims fl-istati membri eh, mhuwiex daqshekk ta' sikwit, ma narawx daqshekk ta' spiss u bekk hemm bżonn li il-regoli tagħna ħalli wieħed juża aktar dawn il-proċeduri ta' talbit iżgħar. Imbagħad l-ammont, il-limitu eh, minimu, jina naqbel ma' l-Kummissjoni li hawnhekk qed tissuġġerixxi li għat transazzjonijiet transkonfinali għanna ammont stabilit ta' 10.000 euro. Bħalissa il-limitu huwa dak ta' 2000 u dan il dawn il-regolament ma jistax jiġi. Dispożizzjoni f'dan il-regolament ma jistax jiġi użat għaliex fil-SMEs dak li rigwarda l-SMEs isomhom l-ammonti jkunu aktar minn 1000 euro u biex niffaċilitaw il-ħidmiet il-ħidma ta' l-SMEs li ktar dak li huma transazzjonijiet transkonfinali tajjeb li nistabilixxu l-ammont minimu ta' 10,000 euro dan jimxi fid-direzzjoni tajba u jsolvinna bosta problemi l-aħħar kumment ieħor dwar dan is-suġġett ta' sikwit il-persuni sibuha diffiċli jifmu xiġifieri small claims tal-bizzar jista' jkun eh, terminu li qarab dak li jkun. Lix qal uħud. talba zaħira, small claim, huwa definit mitħul medju. Eh, Ma xar telef jista tkun somma ammont kbir. Ma fir Unit, per eżempju, ta' minn wieħed ikun jaf li l-small claims Hemmhekk il-limitu huwa ta' 12,000 lira sterlina u bekk il-terminu eh, tal-bit ċkejknin zar jista' jqarraq dak li jkun. U jista' jkun hemm interpretazzjoni żbaljata tiegħu u forsi rridu nibdluh dan it-terminu u nużaw il-kelma jew il-frażi eh, litigazzjonijiet sa' 2000 euro sa 10.000 euro, skużawni. U emmek illi jkun hemm ta' bilħa impatt konkret għaliex nixtieq ngħidilkom mill-ewwel. Dan ma jirigwardax biss iċ-ċittadin kwalunkwe, imma kulħadd irid kulħadd jużaw, u jkollu ma l-SMEs, anke l-SMEs iridu jużaw dawn il-proċeduri emenda 30. li għandalan li tibdel il-limitu minimu għal persuni privati u limitu ieħor għal l-intraprizi. Fil-fema tiegħi irridu regoli li ma jikkomplikawx l-affarijiet imma li jkunu faċli li li wieħed jifimum kemm l-individwi kif ukoll l-SMEs. dwar il-limitu tal-mizati tal-ġustizja. Hawnhekk m'hemmx limiti fil-test tal komissjoni Għaliex din hija kwistjoni li hija ta' kompetenza tal-Istati membri. Il-dawn il-miżati tal-ġustizja ma jirdux ikunu għoljin u jikorrispondu għal l-ammont tal-litigazzjoni għaliex jekk ikunu iktar mill-ammont tal-litigazzjoni lanqas ħaq wieħed jibda proċedura ta' dan it-tip u xek. U bekk dan iwassal għal iktar attivitajiet illeċiti u ċittadini ma jużawx u ma jeżerċitawx id-drittijiet tagħhom għaliex lanqas ħaq. Imbagħad il-kwistjoni tal-miżati tal-ġustizzja minimi, eh, somma minima, f'ċertu stati membri din nistgħu nifmuha. Ħalli jkun evitat li jkun hemm żieda ta' każijiet, tkattir ta' każijiet għal somom baxxi, għal ammonti baxxi. Per eżempju jista' jkollna l-ammont minimu ta' 34 euro biex ma jkunx hemm miżati inqas minn 34 euro. Il-proposta li wieħed jista' jagħmel tranzazzjoni b'karta bankarja jiena toġobni, wieħed jista' jmur eh, fit-tribunal biex iħallas bil-karta bankarja sem possibilità ġdida biex wieħed ikun jista' iħallas dawn il-miżati marbutin mal-ġustizzja. U nittama' Il-Kunsill ma jopponix, ma jopponix dan. Nistaw bl-emenda 72 nikompletaw dan il-dokument tal-Kummissjoni fejn qed jingħat li dawn il-miżati ta' ġustizzja ma ikunux aktar mill-miżati ta' ġustizzja li huma meħtieġin f'każ simili. li ma jkunx hemm eh, miżati ta' ġustizzja li akkumulaw għal każijiet trans transkonfinali għal proposta tajba u jiena ħana podġa imbagħad hemm proposti tajbin oħra fil-fema tiegħi. Li jirreferu għal servizzi, per eżempju, lajnuna biex wieħed jimla il-formoli femti dinija hija Emenda ta' sew tajba. Iżda, fil-fema tiegħi din mhux ħatkun faċli li jirnexxinna għam mill konsil imma wieħed dejjem jista' jipprova għaliex le. Imbagħad hemm bosta emendi dwar l-implementazzjoni ta' bosta stadji ta' dan ir-regolament irdu niprofon nsibu kompromess tajjeb aħna fiduċjużi li l-istati membri eh, ħajkollhom ċertu skadenza irrid nagħtuhom daqsxejn tal-ħin biex ikunu jistgħu jimplementaw dan it-test ġdid. Għaliex wieħed irid jadatta wkoll għat-teknoloġija tal-videokonferenza rridu namru e, namru għam li tribunali natu għam bizzejet għodod biex laffariet jaħdmu kif aħna nishtiqo, għalax inkella fil-verita ma jahdmu kif nishtiqo aħna. Dak kollu li kelli xinajdilkom. Issa nistenna li nisma xadkom xi tgħidu u ħankomplu naħdmu biex insibu kompromess li jissodisfana nkunu nistgħu nagħlqu dan id-dokument. U biex dan it-test ikun wieħed mis-suċċessi tal-Presidenza tal-Latvja. Grazzi. Għaw xi ħadd li jixtieq intervjeni minnaħa naħa tad-deputati. Signora Hannibal. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter tkellmet mod ċar ħafna u naqbel ma dakollu li qalet. L-unika punt addizzjonali nixtieq nżid huwa l-kwistjoni ta' tqajjim ta' koxjenza għaliex din il-proċedura ma ntużatx kemm seta' tintużat għaliex in-nies ma tantx jafu dwarha. Għalhekk naħseb illi meta nitkellmu dwar dan is-suġġett u naħdmu fuq l-emendi naħseb kull mod kif aħna nistaw nqajmu iktar kuxjenza dwar fl-istati membri għandu jkun inkluż. Grazzi, Is-Sur Rajev. President, kollegi, jena nishtiq nifraħ l-relatriċi għax-xogħol li għamlet fuq dan ir-regolament. U nixtieq ngħid ukoll li din id-differenza li qed issir bejn il-limiti bejn persuni legali u naturali jaqbel ukoll mal realtà ekon ekonomika jekk aħna naqbżu dan il-limitu ta' 10.000 euro hija xi ħaġa diffiċli li napplikaw għaliex wara kollox da suppost ikunu eh, disgwidi jew tilwim ta' każijiet fuq ammonti żgħar dawn huma eh, każijiet li ħafna drabi jistgħu jinstemaw ukoll skont il-proċeduri nazzjonali fejn il-residenza il tal-partijiet u il-kompetenza il tal-orti eh, huma uh, tal-istess stat membru, il-kas il għandu jinstemma emmek daka biex nevitaw il-forum shopping un bat dwar il-video conferencing fejn il-parti li tkun se tinstemma tinsab fi stat membru uh, li mux l-istat membru tal-orti kompetenti mela il- uh, Smieħ għandu jisir permezz tal-video conferencing. Għanna inħedġu l-rati biex eh, jamru ruħom b'dan it-tamir partikolari u il-rati naħseb għandhom jenataw eh, skadenza ta' sentejn sabiex dak is-sentejn jiksbu it-tamir meħtieġ għal dan li permetti il-video conferencing. Grazzi, President. Jena nishti nifraħ li rapporter għall sforzi li għamlet fuq dan il-rapport nemmen li huwa meħtieġ u eh, li il-pubbliku ikun jaf dwaru. Għalix bekk ikollhom odda jkollhom mezz eh, biex jindirizzaw dawn il-talbit ċkejknin tagħhom. Meta orti fl-istess stat membru huwa kompetenti, dana ma japplikax, japplika biss meta jkunem element barrani fil-litigazzjoni. Jina nishtiq nisħaq fuq uh, din id-differenza għal limiti, limiti għal li se applikaw għal persuni legali jew persuni naturali marbutin ma' dawn l-entitajiet legali. Għalek, aħna irridu illi nofru odda Uh, eh, l-SMEs sabiex kull darba illi ikollom problema ikollhom uh, mezz kif isibu soluzzjoni u anki bħala eh, mezz ta' prevenzjoni. Până ma' jeri, eh, își puteau permite să nu plătească eh, datoriile față firme. Għaliex dan ir-regolament se jwassal għal sitwazzjoni fejn kumpaniji li jistaw forsi kienu jaħsbu li mux se jħalsu djun taħħom lejn ma' kumpaniji oħrajn, jekk ma jkunu jafu illi hemm din il-proċedura mela allura jasbu darbtejn qabel ma' ma jiddeċidu li ma jħalsux. Diffiċli illi wieħed japprezza xinu meqjus bħala uh, talba żgħira fir-Rumanija, fir-Renju Unit jew fl-Istat membru ieħor. Jekk aħna naħdmu fuq bażi ta' 10,000 jew 15,000 euro għall SME, jekk aħna naħsbu pereżempju dwar trasportaturi, tnejn jew tliet vjaġġi min naħa tal-Unjoni Ewropea sa naħa l-oħra, Skadenza raġonevoli għata 12 xar, 6 xhur hija skadenza li mhijiex realistika għaliex wieħed ma jistax jorganizza eh, tender għal dan it-tamir meħtieġ għal video conferencing għalhekk naħseb illi 12 xar eh, huwa uh, aħjar. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Uspas. Grazzi, Sur Uspaskich. Għadċu pirminkja. Gerbimi kolegas, norėčiau padėkoti pranešėjai ir. Grazzi, kollegi. Jena nishtiq nirringrazzja rapporter u membri oħrajn li prezentaw l-emendi li qegħdin niddiskutu issa. Jena naqbel ma dawn l-emendi, emendi li jiddefinixxu b'mod ċar eh, l-differenza bejn persuni ġuridiki u legali issa huwa iktar ċar minn qatt qabel li din il-proċedura se tapplika mhux biss għal kumpaniji ma' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. U l-emendi li saru fir-rigward tal-limitu koll eh, għandhom uh, xjaqsmu ma' dan jiena tal-fema li tkun ħaġa utli li konna limiti ta' monti differenti għal persuni ġuridiki u persuni naturali. Is-suġġeriment tiegħi huwa li nħallu 10,000 euro għal persuni ġuridiċi u 4 jew euro għal persuni eh, naturali. Blokk ieħor ta' emendi għandu x'jaqsam mat tip ta' tal-bit illi se tapplika għalihom din il-proċedura kaħnix nitkellmu dwar it-talbiet kollha b'elementi internazzjonali kif ipproponit il-Kummissjoni jew u xbiss qed nitkellmu dwar dawk it-talbiet eh, illi għandhom element transkonfinali. Naħseb illi kunutli għaċ-ċittadini jekk din il-proċedura tkun tapplika fl-iktar uh, mod wiesa għaliex tkun iktar uh, maġla, iktar sempliċi u tiswa inqas flus mill-proċeduri legali l-oħrajn kollha li jistgħu jipproponu il-rati nazzjonali. Għalhekk jiena ma naqbilx u minix se nappoġġa dawn il-limitazzjonijiet. Jiena nixtieq ngħid li naqbel illi għandhom jintużaw mezzi elettroniċi kemm jista' jkun u anki dwar il-miżati legali li jridu jitħalsu naħseb illi dan jista' jħeġġeġ lill-istati membri biex eh, fl-axħar jaġġornaw daqxejn il-rati tana biex eh, ikunu jaqblu mixjin pass pass ma' teknoloġija ta' da' ta' seklu 21. Hemm bżonn ovvjament li rati ta' biżejjed ħin biex japplikaw din il-proċedura. Thank you, Chair. Um, I too would like to congratulate the rapporteur for a very good report presented. I have uh, I, th I would say three. Jena għandi tlet punti li xtaqt inqajjimhom. L-ewwel nett irrid ngħid li naqbel ma' Sinjura Hannibal li ħafna drabi il-proċedura ma kienx tintuża x'in nies ma kinux jafu dwarha Għalek naħseb illi kull emenda li se naprovaw jew kull rapport illi eh, ikun xikun il-rapport aħari irridu ninkludu eh, miżuri u metodi sabiex din il-proċedura eh, tkun marufa iktar issa. L-ideja ta' xini talba zaħira napprezza li intom referejtu għal pozizjoni tar renju Unit fejn talba zaħira jata 12.000 lira sterlina imma il-pożizzjoni tal-Renju Unit mhijiex il-pożizzjoni ta' kull stat membru ieħor hemm sitwazzjonijiet differenti ħafna minn proċedura nazzjonali tal-bażajra li tibda minn 3000 għal 500 euro għal l-ammont li japplika fir-Renju Unit għaliex il-mod kif huma jiddefinixxu il-valur eh, jorbot fuq l-ekonomija tal-pajjiż u fuq it-tħul medju U jekk aħna inħarsu lejn it-tħul medju fl-istati membri tagħna hemm pajjiżi fejn il-tħul medju huwa taftit mijiet ta' euro jew inkella taftit eluf ta' euro. U meta aħna nkunu qegħdin noħolqu proċedura li se tapplika kemm għall smes eh, u kumpaniji eh, b'responsabilità limitata u individwi li mandomx responsabilità limitata imma għandhom iva inqas rizorsi, nemmen illi irridu nifmu sew ix-xenarju soċjoekonomiku li dan kollu se japplika għalih. Għalek jina naqbel illi għandu jkonna din id-differenza bejn il-valur massimu għal persuni naturali u dak il-valur massimu li se japplika għal persuni ġuridiċi L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa dwar l-użu ta' mezzi elettroniċi għal ġbir ta' evidenza. Jiena naħseb illi dan huwa il-futur għal kull sistema ġudizzjarja imma nifhem ukoll li mhux kull stat membru għandhom ir-riżorsi fil-rati tagħhom sabiex ikunu jistaw jaħdmu b'dan il-mod. Għalhekk jiena nissuġġerixxi illi perjodu ta' 12 xar ikun aħjar eh, minn sitta għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Grazzi. Grazzi, is-Sur Libreton. Grazzi ħafna, Sur President. Ritnajt li jina naqbel ma din il-sistema ta' soluzzjoni tal-bizzar transkonfinali għaliex din il-sistema miex perikoluza għal ġustizja nazjonali propju għaliex tana jikkonċerna biss eh, disgwidi u tilwim transkonfinali mux tilwim intern għalek ħafna drabi Eh, dawn ma jwaslu għal eh, l-applikazzjoni da regolament għax nis jaqtaw qalbhom u ma jħadmux id-drittijiet tagħhom u għalhekk issa mhux se jkun hemm nies iktar hemm ċaħda mid-drittijiet tagħhom għal ġustizzja. Issa aħna għadna illi eh, dan, il-mekkanizmu huwa ftit marruf għalhekk hemm bżonn illi eh, n jafu iktar dwaru ħallu sabiex igawdu minn ikbar suċċess fil-ġejjien. Naqbel illi l-ammont ta' 2000 euro għandu jsir ta' 10,000 euro għaliex ħafna drabi dawn il-transazzjonijiet ta' eh, inter eh, transkonfinali kunu ola ta' minn 2000 euro. Jiena ma naqbilx ma dana kollu illi għanna namlu din id-distinzjoni għal persuni ġuridiċi u persuni naturali. Jien naħseb din hija dejja ħażina, jiena naqbel ma dak li qalet ir-rapporter dwar dan, naħseb illi biex nissemplifikaw l-affarijiet jekk aħna sempliċement irridu illi din is-sistema taħdem u tintuża m'għandniex nagħmlu din id-distinzjoni li tkompli tikkomplika l-affarijiet. Jiena naqbel ma dak kollu qed nagħmlu hawnhekk jien intom tafu li jiena ma naqbilx mal-Unjoni Ewropea. Jiena Eh, naqbel li għandu jkun hemm Ewropa ta' nazzjonijiet, imma anki f'Ewropa ta' nazzjonijiet xorta waħda se jkun hemm eh, kummerċ u negozji transkonfinali għalhekk xorta se jkun hemm bżonn eh, ta' sistema ta' dan it-tip. Thank you, madam. Grazzi ħafna, signora Relatriċi, ftit kummenti tal-eluq. Grazzi ħafna l-kommenti kollha tagħkom fil-proposta tal-Kummissjoni M. element maħsub biex eh, iqajjem e, kuxjenza fost iċ-ċittadini sabiex ikunu jafu li din il-proċedura teżisti u nkunu nistgħu nippromovuha ma jekk intom tixtiequ aħna nistgħu wkoll namlu proposti differenti ma dejjem dan il-ħsieb għaliex qatt ma jista' jkun hemm wisq idejat tajbin. Aħna rridu illi din il-proċedura ma tkunx minnan fija taqta qalb eh, dak li jkun, irridu illi n-nies ikunu eh, jafu bija u illi ma jaqtawx qalbhom illi jużawa. Issa dwar il-dawn it-talbiet eh, żar Dawn huma talbiet tal li għandhom element transkonfinali miex proċedura li tapplika għal żewġ persuni li qegħdin fil żewġ fl-istess stat membru imma biss għal sitwazzjonijiet fejn em, element transkonfinali jew bejn żewġ persuni minn żewġ stati membri differenti. Ġifieri mhux se jkun hemm kompetizzjoni bejn sistemi eh, ġudizzjarji għaliex eh, qed nirreferu biss u se tapplika biss għal sitwazzjonijiet partikolari. Issa rridu naraw kif din eh, din is-sistema se taħdem, irridu nżommu f'moħħna illi eh, eh, fl-istati membri situazzjoni hija differenti u nqisu wkoll il-partikolaritajiet bejn iċ-ċittadini kummerċant mill-Latvja illi jagħmel negozju ma' xi ħadd fir-Renju Unit Eh, ma nistawx napplikawlu rata ta' talba iktar baxxa xieġi minn pajjiż fejn idħul huwa inqas minn dak tar-Renju Unit eh, għaliex eh, kmini jew tard ehm, l-ekonomiji tal-pajjiżi kollha se, se jilaħqu ma dawk li huma l-iktar kbar bħalissa l-ekonomija ta' pajjiżi f'dawn l-aħħar 10 snin kibret ħafna għalek eh, din mux din se tapplika għal ħafna snin naħseb illi dan il-limitu ta' 10.000 euro għanna nżommuħ imma jekk għanna problema bit-termini tal-bizzar nistaw najdu sempliciment illi din hija proċedura għal soluzzjoni ta' tilwim sa 10.000 euro għalix il-kelma uh, tal-bizzar il-fat li għetnajdu l omżar zar kullħat jifimom b'mod differenti irridu u koll inqajmu kuxjenza fost ċittadini u l-kumpaniji sabiex nevitaw situazzjonijiet li jistaw joħolqulhom problemi wara imma hemm bżonn li ċittadini kollha ikunu jafu kif isiru tranzazzjonijiet fuq l-internet għal xiex iridu joqogħdu b'sebajnejn sabiex ma, uh, ma jkunux ingannati. Mbagħad dwar il-tilwim li jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament irridu jkunu eh, definiti huma eh, deskritti b'mod dettaljat ħafna mill-Kummissjoni punt punt dawk il-tilwim il, li jistgħu jaqgħu eh, u, tista' tapplika din il-proċedura għalihom dawk li huma eligibli biex ngħidlek u dawk li mhumiex dan kollu huwa definit b'mod tajjeb ħafna it-tip ta' tilwim li jaqa taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan it-test huwa deskritt b'mod tajjeb ferm u nissuġġerilkom illi dan għandna nħalluh kif inhu ma nbidlu xejn, sempliċement biex l-affarijiet ma jsirux iktar komplikati. Jekk aħna nżommu t-test kif inhu huwa trasparenti u huwa ċar jina rrid issa niproponilkom kompromess, aħna sa niltaqgħu mal-Shadow rapporter. Jiena nixtieq li din il-proposta eh, ikolla l-aktar appoċ eh, possibbli u illi dak kollu li diġa jeżisti fil-proposta li jew li huma ovvji eh, għaliex il-liġi Ewropea tajtek m'għandniex għalfejn noqogħdu nerġgħu nirrepetuhom jekk hemm l-affarijiet li diġa huma msemmijin m'hemmx għalfejn nirrepetuhom għaliex imbagħad nagħmlu l-affarijiet iktar diffiċli li jiftemu u aħna jiena rrid li test ikun faċli, aċċessibbli u ċara ċittadini. Mela dik hija il-proposta eh, jew kif beħsibni nipproponija jiena nispera li intom se tappoġġawni. Grazzi ħafna. Issa naddu għal punt 24 u nerġa' issa nati il-mikrofonu l-sur Kavada skużani, Sur President, uh, tip ta' point of order, jek tippermettili. Jina ma konċ naf li il-Komitat Ġuri uh, kien se jisir uh, eh, kamp ta' esperimentazzjoni tal- ta' tkessiħ tal-klima flok it-tisħin hemm bżonn li tajdulhom lis servizzi li huma responsabbli minn dawn l-affarijiet illi aħna maħniex ringi u li bħalissa hemm bżonn illi issaħnu naqra hawnhekk għaliex ksaħna silċ dari blokka silċ il-kollega il tijaj deġaġiet bil-ġaketta ta' u baqat bija, eh, jina darbohra sen gerbe pors miħaj, il-temperatura għawnek miex aċċettabli marriċ illi umbat eh, biex nifrankaw naqra dawl umbat il-gvern tijaj jikolli ħallas li għal-medicini tal-grizmeja ħarquni tal-lirjiħat li jistaw jaqbduni. Tajab, ħadna nota issa issur kofferati. Grazie, Presidente. Non credo di poter riscaldare il clima con le mie parole. Grazie President, ma naħsibx li nista' insaħħan din il-kamra b'dak li ħanejtu. Diskutejna id-direttiva u mbagħad stajna wkoll nidħlu fil-kif ta' suġġett permezz ta' smieħ. qabel il-tajjel tal-miliet. Issa tal et namlu l-lum huwa passi ħor il-qoddim. Għaliex nistaw namlu skambju ta' femiet għabbażi ta' test li jena battilkom bil-proposta ta' bidliet meta mqabbel mal-verżjoni oriġinali. Issa nixtieq nitkellem dwar il-chapters li huma importanti għalina, rridu niddedikaw l-attenzjoni tagħna lilhom. L-ewwel net id-dritt ta' identifikar tal-azzjonisti u li faċilitar tal-trasferiment ta' informazzjoni matul il katina tal-intermedjarju u koll faċilitar tal-eżerċizzi tal-eżerċizzju tal-eżerċitar tal-dritt tal-vot tal-azzjonisti. Imbagħad trasparenza tal-investituri istituzzjonali u l-assets tal-manager tal-managers. Umbat, trasparenza tal-proxy advisor u koll il-trasparenza dwar is salarji tad diretturi imbagħad hemm il-kontrolli fuq it transazzjonijiet partijiet marbutin. Kif qed ilkom fil-bidu lantana jrid ikun dak li nikkonkludu ħidmietna fuq din id-direttiva ħalli issir parti minn qafas aktar akbar, aktar ġenerali dwar is-suġġett kbir tal-gvernanza tal-intraprizi, suġġett li kif tafu sew jinkludi responsabilità soċjali, CSR, u kol dak li indika Jacques Delors fil-white paper ta' l-1993. Nishtiq ngħid illi Flimkien mal-azzjonisti shareholders iridu wkoll ninvolvu bil-mod il-mod azzjonisti oħra. Ġifieri l-dawk li jaħdmu, l-ħaddiema, l-awtoritajiet lokali u l-konsumaturi. Iżda, jew nagħmlu dan l-ewwel pass. Ħanżid xi dettalji mal kapitli li semmejtilkom dwar il-protezzjoni tad data personali kif qed taraw proponejt bosta modifiki biex nigarantixxi li il-mod ta' kif jiġi trattati il-data personali ikun f'konformità ma' direttiva dwar il-data personali u l-proċeduri jinkidbu b'tali mod illi nevitaw kemm jista' jkun it-tixrid tal-data personali u l-informazzjoni ħalli niproteġu il-privatezza ta' dak li jkun issa dwar it-trasferiment tal-informazzjoni lill-Kummissjoni tafu illi dan huwa suġġett li rigwarda l-aspetti transkonfinali u bekk irridu niggarantixxu l-eżerċitar tal-vot ta' shareholders u għal dan il-an jiena saħħaħt l-aspetti li huma marbutin mal- lotja ta' informazzjoni minnaħa eh, tal-kumpaniji tal dwar l-azzjonisti. Għandha tkun bl-Ingliż l-iktar tiġi mitluba l-intermedjarji u il-proċeduri tal-intermedjarji għandhom ikunu trasparenti u ma jiddiskriminawx imbagħad dwar l-appoġġ għal dak li huwa sem fuq medda twila ta' żmien jiena proponejt l-istati membri ikollhom mekkaniżmi flessibbli u adegwati ħalli jiffavorixxu is-sem tal-azzjonisti fuq meta twila ta' żmien għaliex lanta direttiva huwa dak illi wkoll insaħħu perspettiva fuq meta twila ta' żmien minn ħata l-intrapriżi. U joħorġu minn dawk il-kontradizzjonijiet li hemm palissa ta' ġessjoni e, fejn qed jara sam nieħru biss fil-ħidmiet tal-intrapriżi. Imbagħad dwar it-trasparenza tal-investituri istituzzjonali, tal-asset managers u l-proxy advisors. Skonti huwa importanti li nżommu id-dispożizzjonijiet dwar it-trasparenza li hemm fil-proposta tal-Kummissjoni. L-iktar dwar l-investituri istituzzjonali. Għalhekk irridu niggarantixxu l-investituri istituzzjonali u l-asset managers u li dawn tal-aħħar jizvilupaw politika ta' impenn u kol natu lok biex il-proxy advisors iżommu ma kodiċi ta' kondotta li kun stabilit u stipulat. Suġġett delikat kif der mid-diskussjonijiet dan kien dwar il-salarju ta' diretturi. Id-definizzjoni ta' politika ta' salarji li hija sostenibli dan huwa element ewlieni biex kumpaniji fil-borza ikollhom ġestjoni tajba fuq medda twila ta' żmien u ma jkunx hemm użu strumentali u immirat tal-politika tas-salarji. Huwa importanti li il-vot tagħhom ikun importanti dwar l-implementazzjoni u dan għandu isir fej u meta meħtieġ żied bidliet biex niggarantixxu trasparenza akbar tal-politika tal-salarji. Hemm il-possibilità li l-ħaddiema jesprimu l-impjegati jesprimu l-fema tagħhom dwar il-politika tas-salarji tal-kumpanija tagħhom ma parti importanti mill-kumpanija. U għalhekk ma rridux nagħtu ċertu awtonomija l azzjonisti biss imma anke dawk li jaħdmu irridu jsemmaw leħinhom imbagħad iridu nqisu bosta kriterji. Il-valur ta' shares pereżempju tal-isma meta nevalwaw il-salarju tal-diretturi. Il-salarju għandu jkun stimolu biex ikun hemm azzjonijiet pożittivi ħalli tiżdied il-pożittività hekk għandu jiġi użat is-salarju. Kif tafu ċ-ċittadini Ewropej għandhom ħarsithom msamra fuqna biex jaraw jekk u xħajkun hemm aktar trasparenza permezz tal-azzjonijiet tagħna. U aħna iva irridu u affarijiet li isaħħu il-kompetitività apparti trasparenza, kompetitività fuq medda twila ta' żmien tal-intraprizi. U nelbu il-limiti u r-riski tal-profit tal-gwadan fuq medda qasira ta' żmien u badwar il parti korrelati, il-partijiet korrelati anka unek ifeċ is-suġġett ta' trasparenza. Iżda l-standards kollha għandhom ikunu skont is-sistemi differenti ta' tmexxija tal-kumpanija għalhekk hemm bżonn ta' stipular sot ħalli ma jkunx hemm simplifikar li iwassal għal limitazzjonijiet, kontradizzjonijiet jew ħsara. Il-parti kollerata ma tridx tkun eskluża mill-vot tal assemblea tal-azzjonisti. Jina naf li l-miżuri dwar il-partijiet korrelati huwa punt huma jirrappreżentaw punt ta' sew delikatu dan rajnem diskussjonijiet li kena qabel. Għalhekk jiena lest li nitħaddet mal-kollegi fostom mis-xedow, nibdew mis-xedow. Mbatt nishtiq nitkellem ma' dawk li ħajres u xi emendi. Ħalli insibu punt taqbil li garantixi mhux biss rapport bilanċat imma soluzzjoni effettiva l-aħħar punt dwar il-kompiti ewlenin ta' din id-direttiva. Skompiti tagħti lill-Kummissjoni jiena nemmen li aħna nistaw nsaħħuh permezz tal-prerogativi tal-Parlament u il-fat li rridu niddefendu u bekk irridu nużaw l-atti delegati minn flok. L-atti ta' implementazzjoni. Dan huwa suġġett tassew importanti u jien nixtieq naraħ bħala parti integrali mill-idea ta' tmexxija tal-kumpaniji li tkun immirata lej il-futur fej l kolla kollha jkunu stipulati, kollox ikun bilanċat jiġifieri l-azzjonisti jkunu importanti daqs l-stakeholders. Imbagħad xi ħaġa oħra dwar il-kalendarju stabilit u dwar ċertu talbiet minn ta' shadows. Iddeċidejna li nipposponu b'xijem l-iskadenza għat tal-emendi. Din hija tal-ħamsa ta' frar ma tantx għandkom ħin żmien imma tistgħu forsi tarblu daqsxejn aktar l-affarijiet u toħorġu b'xi proposta aħjar li tkun uħsibtu aktar dwara dwar il-kapitoli individwali. Issa wara li dan kollu nemmen li huwa importanti li nużaw dawn il-jiem li għanna biex naħdmu aħjar. Għanna żmien li grazzi għalli humbat nistaw nirrispettaw il-limiti ta' żmien li kenna biex bekk nkunu nistaw wara l-iskadenza niddiskutu l-emendi lejn l-aħħar ta' frat 23 l-24 u nadottaw ir-rapport fil-kumitat sa l-aħħar sa lejt minn ix-xar ta' Marzu. Għalek jiena ninsab hawnhekk biex nagħti widen għal suġġerimenti tagħkom li mbagħad nimmaġina li ħajsiru eh, proposti għal emendi. Grazzi. Uh, may I uh, remind you? Grazzi ħafna xaqt infakkarkom illi aħna għedin daqxej ta' pressjoni ta' ħin. Għaliex waqajna lura fl-iskeda tagħna u fiħda xo nofs eh, ser ikonna mana il-Ministru tal-Ġustizzja Latvjan u għalek forsi eh, <laughs> ta' min insaħnu ftit lina eh, infusna billi nifukaw verament fuq diskussjoni un ħafu ta' xejn pass nad il-kelma il-Komissjoni is-Sinjura Sikora. Grazzi ħafna. <laughs> Xtaqna Staqt nirringrazzja li l-Sur Koferati għal rapport eccellenti tiegħu dwar il-professor kommissjoni Aħna verament nirringrazzjaw lill-rapporter għal din l-inizjattiva illi uh, Is-saħħa tippromuovi uh, l-approċċ sostenibbli anke fil-lat tal-governanza. Hemm ħafna dejjat u dan il-rapport li huma utli ħafna u uh, li uh, ser jimxu id tajjeb, id fit mal-proposta uh, l-Kommissjoni. Veru, diskussjoni ġili kunu komplikati, ġili kunem kustjonijiet diffiċli anka l-Istati membri u għalek fil- diskussjoni tal-Konsil forsi nizlu il-level ta' ambizjoni sabiex jitlaħ kompromess. Għalek, aħna naħsbu illi u importanti li l-Parlament Ewropew jibqa' ambizjus minn tiegħu imma fl-istess waqt jippermetti flessibilta sabiex jintlaħaq ftejn politiku fuq dan il-fajl. Żewġ punti Fil-rapport rajna suġġerimenti fid-dawl ta' involvimenti kbar minnaħat tal- Eh, ħaddiema u partijiet oħra interessati. Aħna ma nixtiequx illi diskussjoni fil-Parlament Ewropew tiffoka fuq il-partiċipazzjoni tal-ħaddiema. Nafu illi din hija kwistjoni sensittiva u delikata l istati membri hemm tradizzjonijiet varji. Rajna wkoll anka dan fil-kuntest ta' fajl oħra fil-passat. Fl-istess waqt nifmu li din hija importanti ħafna u tqum f'kuntest differenti ġifiri mhux biss dak tal-drittijiet tal-azzjonisti imma wkoll fil-rigward tal-governanza anka tal-kumpanija u għalhekk importanti li jkollna diskussjoni orizzontali iktar miftuħa u anka eh, tindirizza tal partiċipazzjoni tal-ħaddiema tal-azzjonisti li tinvolvi lill istati membri l-Parlament eh, u anka l-azzjonisti fost oħrajn. Ġifiri, nissuġġerix li l-Parlament ma jiddiskutix din il-kwistjoni f'dan il-fajl. Rigward tal-mekanizmu sabiex nipromuovu l-azzjonisti fuq tul ta' żmien huwa importanti li jkun dan il-konċett. Fl-istess waqt, importanti wkoll li nħarsu lej dan il-mekanizmu differenti għaliex jista' wasal għal konsegwenzi mhux mixtieqa pereżempju dritt doppju ta', vot. Dan għan jaħdem f'ċertu stati membri u anka irċiva ċertu kritika. Tajab li nirriflettu fuq dawn il-kwistjoni imma tajab u koll li nevalwaw il-mekanizmi varji. Forsi loyalty shares, per eżempju, jkunu aħjar mill-double voting rights. Aħna se naraw uh, x'inhuma l-inċentivi għal uh, investiment minna tal-azzjonisti fuq perjodu twil. Aħna ser naħdmu sabiex insaħħu uh, l-investiment fuq terminu twil u ser jkollna konsultazzjonijiet pubbliċi li anka ser jibdew din ir-rebbija jew anka qabel u sal-aħħar tas-sena ser jkun hemm rapport minn tal-Kummissjoni illi ser ikun ħares fil-font li dan kwistjoni ġifiri ħanħarsu lejn l-inċentivi għal uh, l-azzjonisti long term uh, fi kwalunkwe kas. Anka minn dak li qed nara minn ikon hemm uh, ċertu emendi minnaħa tagħhom. Irdu noqdu daqsxejn attenti. Ħerqana wkoll li nkunu formati fil-rigward tal-emendi minnaħa tal-Kumitat ġuri kif ukoll illi lesti illi napoġġaw l-opinjoni varjetakom. aħna disponibbli u nirringrazzjawkom għal darbohra anka eh, nirringrazzjaw lis-sur koferati għax-xogħol tiegħu. Grazzi, Signora Vikstrop. Grazzi ħafna. Sur President, eh, nsab kontenta li rġajt l-ura ma'kom għamek dan il-komitat pala rapporter fuq dan il-dossier. Xtaqt uh, nirringrazzja il-rapporter fuq għax-xogħol tiegħu. Anka l-isforz ġenwin uh, <laughs> sabiex uh, isaħħan isaħħanna minn ġewwa. Jiena għadni għed neżamina din il-proposta, għad fadal li xnamil fuq dan u għankan il-taqma l-partijiet involuti għabel ma deċizjoni finali, pero għandi xej ta' vizjoni ċara fuq l-approċ ġenerali. L-intenzjoni u l-miri tal-Komissjoni huma fil-fatt verament tajbin jina naqbel ma l-idea li nistimulaw l-azzjonisti fuq terminu twin kif ukoll li nżidu trasparenza fej u meħtieġ. Di mhix il-mira fija nifisha imma l-mod kif nistgħu nilħu l-miri għanna nħarsu lejdan biktar dettal u anka naraw kif nistaw nikzbu ċertu progress għabbaż ta' din il-proposta. Ku kelli nivvota fuq il-proposta tal-Kommissjoni għak kif tresqet lilna. Sfortunatament li ngħid illi nirrakomanda li l-grupp tiegħi biex jirrifjuta. Imma apparti dan jiena konvinta l-unika triq il-qoddim hija illi naħdmu bisħieħ flimkien sabiex intejbu dak li għati proponin għal kommissjoni Naħseb illi b'xogħol ibes eh, fl-aħħar mill-aħħar nistgħu naslu għal rapport li jista' jkun aċċettabbli imma li ser jġib miegħu wkoll abbozzar eh, sostanzjali. Jina konvinta illi il-kumpaniji Ewropej mandomx bżon regoli eh, fej jiddettaw l xantom jamlu. Naħseb diġarna bizziet minn dan. Naħseb illi jekk nistimulaw l-involviment tal-azzjonisti permezz anka tal-politika eh, dokumenti ta' politika li staw anka joħorġu minna tal-kumpaniji, qed nara riskju li namlu fil-fatt dak li maħna suppost qegħdin namlu, jiġifieri nżidu l-burokrazija, nżidu l-pressjoni amministrattiva. Il-fatt li għet ikun azzjonist fuq tul ta' żmien f'kumpanija huwa issa raħ fuq il-ħtiġa li għed verament ikun attiv jinvolvi ruħu mux li jgħot eh, jara dokumenti marbuti mal-politika tal-kompanija. Għal-kem jiena nappoġġa il-soluzzjonijiet Pen European naħseb illi ikun tajab li konna liġi wahda komuni minn 28 wahda differenti però mhux qed nifhem ir eh, wara l-proposti f'dan il-pakket pereżempju il-ħlasijiet ta' diretturi naħseb illi għandu jkun dritt eh, tal-azzjonisti li jiddeċiedu fuq il-ħlas ta' direttur imma l-fej għandu jkollna dispożizzjoni dettaljata ta' kif wieħed għandu jasal għal dan. U x'inhu l-bżonn hawnhekk fl-aħħar l aħħar Għalkemm il-populisti ta' kull tip jistgħu eh, ibijaw dan l-argument biex jirbħod daqsxejn iktar voti, jista' xi ħadd verament jgħid illi eh, bdil eh, fil-ħlasijiet tad diretturi ser jaffettwa il-performance tal-kumpaniji Ewropej fl-ekonomija globali ma naħsibx. U importanti illi naraw li ma strateġiji qed jieħdu l-kumpaniji u li ikunu l-kumpaniji li imessu negozji tagħhom minn flok ma jgħaddu l-ħin tagħhom jilħqu l-obligi li kunu ġew imposti fuqhom minnaħa ta' politikanti ambizzjużi żejjed. Jekk xejn irridu naraw il-relazzjonisti ikunu interessati Eh, f'affarijiet oħra apparti eh, il-salarju tal-diretturi. L-involviment tal-azzjonisti jista' jkun ta' valur miżjud u forsi nistgħu anke nfasslu dan permezz tat-text. Fir-rigward ta' related party transactions, Jina u koll eh, konċernata bil-mod preskrittiv li taħdem bil kommissjoni naf li il-proposta hija maħsuba sabiex tipproteġi l-azzjonisti ta' minoranza, però dan eh, jista' jġib miegħu wkoll pis proporzjonat fuq il-kumpaniji li jista' mbagħad anke. Eh, jagħmel ħsara lill-ekonomija tagħna u jfixkel it-tkabbir. Nittama li l-kollega jkunu nittama li jiena nista' nkun xejn pożittiva f'dak li nxejn waslilkom, se nirwedkom li se naħdem mod kostruttiv sabiex eh, naraw din il-proposta flimkien. Sur koferati verament mhux qed ngħid għalik li qiegħed eh, maħtur bħala rapporter fuq dan id-dossier imma Jina konfidenti illi ser il-ġibna l-kol fl-imkien ħalli ikona proposta fl-aħħar mill-aħħar illi tirrifletti l opinijiet tagħna u anka li ġib magħha il-maġġoranza wiesa ta' din ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna u għana li naħdem magħkom. Grazzi. Għanna ħames kellima u għanna 10 minuti allokati, ġifir zamu dan f'moħkom, il signora Nibler. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna l-rapporter tax-xogħol tiegħu u anka tal-opportunità n-diskutu dan hawnhekk. Minħabba raġuni ta' ħin se nkun fil-qosor. Xtaqti li nresaq il-perspettiva tal-pajjiż tiegħi, il-problemi li qed naffaċċjaw u li anka tiġi riflessi marbuta mar rapport Fil-Ġermanja għanna madwar 900 kumpaniji ta' dan it-tip fej għandek ammon sostanzjali ta' 60% li huma SMEs, ġifiri mhux nitkellmu fuq kumpaniji kbar biss hawnhekk, imma il-maġġoranza eh, fil-pajjiż tiegħi huma l-SMEs. U naħseb din hija sitwazzjoni wkoll f'ħafna mill-istati membri l-oħra. Il-biraħ eh, tkellimna wanka l naħseb eh, ħan indirizzaw il-punt tal-burokrazija u l-pis ta' dan kollu. U importanti li konna iktar trasparenza imma e, trasparenza kultant ġib ħafna iktar burokrazija u għalek iktar pis u għalek importanti illi naraw kif nistaw nindirizzaw dan. Inħoss li rapport tas sur Koferat qed joħloq iktar burokrazja milli nixtiequ. Kumment ieħor? Fil-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni u s-situazzjoni tal-Ġermanja, hawnhekk għandna eh, sistema għanna sistema ġudizzjarja fej ninvolvu mhux biss nazzjonisti imma wkoll għandna il-Konsil eh, ta' Monitoraġġ illi jitħaddem u jiġi wkoll ehm, involut fi deċiżjonijiet u għalhekk hemm tqassim ta' ruoli mhux biss eh, fidejn nazzjonisti, aħna naqblu mal-mod kif qed proponi l-Kummissjoni fir-rigward ta' tqasim ta' rwol fej eh, tbiddel is-sitwazzjoni għaliex is-sistema li ma ħadmitx tajba f'dawn l-aħħar 20 ta' snin nistaw imbidluwa, nistaw intejbuwa. Għalek u importanti li nġibu dan il-valur mizjut. U importanti li konna sistema illi tkun wahdanija li nistaw identifikaw ruħna maħħa u anka ta' min nerġaw naraw dispozizjoni, per eżempju, numru disa'. Naħseb qed nippreżentaw soluzzjonijiet prattiċi hawnhekk però rridu nevalwhom daqsxejn iktar eh, fid-dettall u eh, nħoss li il-tema ta' transazzjonijiet eh, qed qajjem il-mistaqsija ta' kif ser naħdmu fl-aħħar mill-aħħar fir-realtà jiġifieri kif dawn il-kumpaniji jistgħu jitħadmu anka li ma spejja ser jaffaċċjaw marbutin ma dan il-proċess kollu. Għalhekk pa Sinjora Wikstrom għandha daqsxej kritika fil-gwar tal-proposta miex diretta, diretta li ksur koferati, għax napprezza il-xoli li inti jgħattamelu l-kontribut tijak anka fil-komitat. Pero grazzi anka għall-emendi li bessibna resqu, ser nkun attivi sabiex resqu s sugġerimenti minna ħatana. Grazzi ħafna. Iva, jina u kol nista nifem l-intenzjoni, l-ħsib ta' tibdil hawnhekk dan is-settur, però da' daqstant konvinti li banna direzzjoni tajba. Naħseb illi anka l-approċċ għall-Kummissjoni ma tantx wieħed daqstant adekwat. Hawnhekk għandna elementi differenti, ġifiri, ser namlu fil-rigward tal eh, sigriet anka tal-kommerċ kif ser namlu dan il-proċeduri, l-spejjes, il-ħin li jiswa wkoll il-flus u għalhekk jekk aħna rridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet irridu naraw kif nersqu lejhom jien naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar minnaħa ta' min jiddeċidi forsi eh, ma jkunx daqsef kontat ma' realtajiet ma' importanti illi nieħdu konsiderazzjoni anka sistemi varji li qed jiġu eh, imħadma proposti kien eh, hemm sistemi li għandhom erruq storiċi li l jitħadmu għal ammont ta' snin u għalhekk anka fil-fażi ta' implementazzjoni ta' min nimplementaw l-atti delegati imma ċertu attenzjoni, per esempio f'artiklu 3 minn A saċċe u anka sadde naraw x'inhu ma l-obbligi hemmhekk fir-rigward tal-informazzjoni li għandha tingħadda. Anka fir-rigward tal-shares, l-identifikazzjoni li ma tip u li ma informazzjoni għandha tkun marbuta magħhom li tingħadda għalhekk Idu nżommu f'moħħna wkoll l-ispejjeż li din il-bidla tista' ġib magħha. Naħseb illi huwa importanti li konna sitwazzjoni ċara, trasparenti. Marċin tawal ħafna però xtaqt ngħid illi ta' min inkludu wkoll għaliex jekk ser nħarsu lej il-kwissjoni tal-ispejjeż anka il- l-element ta' responsabilta' għaliex Anka biex insolvu ċertu kwistjonijiet ċertu nuqqas taftejjem irridu nkunu ċari fuq min hu responsabbli għal xiex għal ma tip informazzjoni ġifiri jekk hemm problema ta' lingwa jew nkella eh, il-mod ta' komunikazzjoni mal-razzjonisti. U f'dan il-ftit ħin li għandna hawnhekk ta' min eh, nużaw tajbsa biex naraw li ma alternattivi huma possibbli huma prattiċi sabiex nżommu f'moħħna dawk l-elementi prattiċi li verament jolqtu lill-kumpaniji tagħna. Grazzi ħafna. Sur Zvezka. Grazzi ħafna, Sur President. W imieniu grupy EPL jest kolej. Grazie, ħafna jina shadow rapporter. E, Sur Toti huwa il-shadow rapporter. U naħseb ta' min li jaddi ftit kommenti anka sabiex un konsiderazzjoni u koll dak li anka semmew il-kollegi. Musa noqgħod nirrepeti anka dak il-għal, qal pereżempju sur Axel Foss għax naqbel miegħu. Hawnhekk għandna proposta tal għanna għandna rapport napprezza ħafna il-xogħol tas-sur Koferati u naħseb illi għanna noqdu daqxie attenti għalli xawnek ma nix proposta illi tiftaħ il-bibin beraħ fil-gwart ta' xandu tkun is-sitwazzjoni għal kumpaniji u l-azzjonisti, għawnek għan nitkelmu fuq eżempju ta' kif wieħed jista' ehm, l-intenzjonijiet tajba verament iwettaqhom permezz ta' Eh, distinzjoni fir-rwolijiet u fir-responsabiltajiet. U importanti illi jkun kumpanija li se jitħadmu mod tajjeb, però minnaħa l-oħra l-azzjonisti jkunu involuti wkoll u għalek dan iġibni għal mistoqsija l-oħri fil-rigward tal-dritt tal-vot, tal-azzjonisti. il- ix-xogħol tal-eżekuttiv, ir-wol tagħhom. Naħseb hawnhekk qed nitkellmu fuq uh, iktar involvement. Però ma rridux s-sitwazzjoni hawnhekk permezz ta' din il-politika. Anka l-kollegi tiegħi semmew eżempju, anka eh, fil-rigward sistema Ġermaniża jassimili ħafna ta' dak li qed eh, isir fil-pajjiż tiegħi fej wieħed għandu eh, mekkanizmu stabilit illi eh, kulħadd jaf minn xi xinu responsabbli anka U importanti illi ikun imsaħħaħ il-wol tal-azzjonisti. Naħseb mistaqsija eh, fundamentali huma l-private entities illi huma wkoll attivi fis-suq. Dan huwa kollu parti mill-libertà eh, li li nistgħu nsibu fis-suq preżenti u għalhekk ma rridux infixklu x-xogħol tal-kumpaniji. Naħseb li naħdmu b'mod eleganti, b'mod adekwat u nivolvu dawn il-private entities ukoll. Naħseb illi uh, tkun taħasra li ċertu elementi jintilfu. U importanti illi aħna minna ħatan nresqu ċertu uh, emendi sabiex eh, insaħħu dan l-abbozz minn qabel ma naqbdu niddeċidu li għana nirrifjutawh. Is-sur Dura. Grazzi, President, malar ħafna li xinti għattinna nkun nitkelmu fil-qosor. L-ewwel nett jiena mhux biss minix eh, se nikkritika r-rapport ta' Sur Kofferati, imma jena nirringrazzjah u nifraħlu ta' xogħol li għamel u nifraħlu għaliex huwa fir-rapport tiegħu Eh, ipprova u dana anke fil-diskussjoni li kena l-lum hawnhekk juri illi dan ir-rapport u din id-direttiva hija meħtieġa u huwa ipprova joħroġna minn loġika illi edha toħno eh, l-industrija fl-Europa, loġika purament finanzjarja. L-Europa imbniet għaliex l-imprenditori kellhom viżjoni medja fuq meda ta' żmien twila ma kienux iqisu l-ħaddiema bħala eh, xi ħaġa eh, li jistgħu jinjorawa għax il-profit kien kollox, imma il-ħaddiema kienu dawk li kienu qegħdin waslu il-kumpaniji tagħhom biex jizviluppaw. Il-loġika ta' finanzi eh, li għatu il-ritorn ta' wara sentenja u tlet snin, aħna irridu nużaw il-valur miżjut fil-possess tal-kapital nikwew ribraħ mill-ġdid skont il-bżonnijiet fuq medda ta' żmien medja u twila. Din hija waħda mill-kondizzjonijiet jekk l-ekonomiji tagħna fl-Ewropa rridu jikkampaw u dinamizzazzjoni mill-ġdid tal-industrija tagħna. Għalhekk huwa perikolus illi nippruvaw nkunu kontra trasparenza eh, u eh, jiena smajt minn qal illi l-burokrasija se Eh, tkompli eh, twassal għal iktar populizmu ma jena naħseb in-nuqqas ta' trasparenza illi wassal għal dal-populizmu n-nies ma jkunux jafu kif qegħdin eh, jinvestu min qed jagħmel xiex u għalhekk naħseb illi biex aħna mmorru jekk aħna nfittxu iktar trasparenza huwa l-unur li qed jipprova jagħmel dan f'dar-rapport sabiex aħna nkunu nafu eżattament kif qegħdin ninvestu fl-Ewropa bħalissa. Mbagħad punt ieħor jiena ma rridx noqgħod nirrepeti dak li diġà ntqal se nikkonkludi. Imma dak kollu li inkluda sur koferati fir-rapport biex Jien hemm punt ħaġa wieħed li dejjaqni nitkellmu dwar il-burokrazija u jgħidu li qegħdin nimponu fuq il-kumpaniji ħafna iktar eh, burokrazija imma il-kumpaniji jafu illi eh, l-iktar eh, burokrazija edha tinteleb mill mill propju mux mill-Europa imma mill-istituzzjonijiet finanzjarji bżon illi jisir reporting fuq ix-xogħol tal-industrija u mhux fuq il-finanzi il biss. L-ewwel responsabbli għal eh, burokrazija mhumiex il, il mhux il-Parlament jew l-istituzzjonijiet imma l-istituzzjonijiet finanzjarji punt ieħor. Meta aħna nitkellmu dwar burokrazija aħna eh, nafu eh, kemm isiru eh, imbrolji fil-finanzi. Fil, fil finanzi U għonek issa ħna rridu nkunu nafek dawn u koll din il-reporting il jekkux ħela ta' ħin jew jekk jiswix għal xi ħaġa. Jiena nixtieq għaliex aħna qed nitkellmu fuq din il-loġika fuq meta ta' żmien twila irridu iktar trasparenza ejjew ma nkomplux nramu iktar populizmu aħna Se jkonna emenda f'dan ir-rigward se niproponu din l-emenda illi kumpanija kull kumpanija kbira aħna nistgħu nkunu nafu pajjiż pajjiż mhix xi ħaġa eh, ta' barra minnaw numru ta' persuni li jaħdmu il-fatturat u it-taxxi li jħallsu. Mhux xejn dan biex wieħed joħroġ l-informazzjoni u meta jippreżentaw ruhom l-azzjonisti naraw fejn qed isiru l-investimenti fejn huma l-ħaddiema fejn huma l-benefiċċji fejn hu l-liħ u il-leħ ukoll tal- u l-ħlas u kol ta' taxxi. Danna propju biex noħorġu minn din il-loġika ta' fuq meda ta' żmien eh, immedjata. Għaliex dana jekk ma namlu xekk aħna qegħdin inċaħdu l-istati membri tagħna mill-kapaċità illi jinvestu. Eh, Junker jgħid illi hemm bżonn ta' investiment fl-Ewropa, għallek aħna jekk ma namlux dak li qegħdin niproponu f'dan rapport qegħdin nitilfu ħafna tħul li tant għandna bżonnu. Waiting outside so. Yes, thank you. Um, I'll try to be very specific and concentrate on the definition of um... Grazzi ħafna naħseb li huwa importanti illi qed norbtu qed nifokaw fuq definizzjoni ta' artiklu 9 ċe għaliex il-modell fl-abbozz qed joħloq ċertu tħassib għaliex hemm dawn ir-related party transactions illi huma parti mill-tmexxa ta' kuljum tal-kumpanija u jekk l-ordinary transactions jkunu konsidrati bħala related party transaction naħseb illi ser jikkomplika l-ħajja tal-kumpanija u għalhekk ta' min inħarsu li anke bħala komitat. Kumpanija jew grupp ta' kumpanija li se jkollha Eh, vari membri li huma l-azzjonisti u din il-kompanija tipprovdi materja, materja prima minna tal-azzjonisti u eh, dawn huma iktar minn fil-mija tal-kumpanija ġifieri jekk dawn it-tranzazzjonijiet tkunu mħabra pubblikament u anka akkumpanjati minn evalwazzjoni minn partijiet terzi naħseb illi eh, l-kumpaniji ser jiddaħlu f'sitwazzjoni impossibbli ġifieri se jkun hemm mijiet u eluf ta' dawn il transazzjoniet ordinari eh, matul is-snin u għalhekk ta' min illi ta' min nikkonsidraw li ma nikkomplikawx it-ħaddim eh, normali tal-kumpaniji. Sur Koferati, missjoni impossibbli forsi għalik. Uh, Kummenti ta' l-luq minna ħatijak, għasir ħafna. Intanto ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti per le cose che hanno detto per i suggerimenti. Nirringrazzja interviene, kull commenti da ma kummenti tagħhom, għal-suġġerimenti tagħhom, l-opinjonijiet tagħhom li nimmaġna li bidlo f'emendi. il ti tiegħi naf mhuwiex faċli għaliex il-femiet li smajt hemm baħar jaqsam bejnietom. Mixtieq infakkar il-kollegi. tlet kelmiet. L-ewwel kelma il-kompetittività u s-suq. Jina nemmen li suq regolamentat huwa suq li jaħdem tajjeb huwa effettiv. Ir-regoli jiservu fejn m'hemmx regoli hemm kompetizzjoni mhux xierqa bejn il-kumpaniji l-intrapriżi. Aħna rridu naħdmu biex nżidu l-livell ta' kompetittività. Ukoll il-mod kif jinteraġixxu il-kumpaniji. Umbat, tini kelma, trasparenza, fejn trasparenza hemm lealtà. It-tielet suġġett, periodu fuq medda twila ta' żmien. Irridu ninċentivaw natu inċentivi għal aġir li jgħaddi minn profitti mill-lumalada għal aġir illi wassal ħaġa aktar pozittiva, intrapriża li taħdem u jkollha gwadan anke fuq medda it-twal ta' żmien. Grazzi, grazzi tal-emendi tagħkom, l-iskadenza ta' fuq għal-kalendarju ta' fuq. Tres u l-emendi l-ħamsa ta' frar, niddiskutu l-emendi 23-24 ta' frar u nadottaw il-rapport eh, fil-komitat fl-24 ta' marzu, ejjew nipruvaw in-wet u dan il-miraklu. Grazzi. Grazzi ħafna, sinjuri. Aħna ser nbidlu ftit il-programm. Il-komplement tal-programm tagħna ta' dalodu ser inkomplu war nofsinhar wara nikunu lestejna il-programm ta' War Nofsenar. Ġifiri l-ewwel nibda bil-program kif stabiliet ta' War Nofsenar u bat inkomplu l-parti ta' dalodu wara dak. War Nofsenar ser ikun iqsar għaliex eh, punt 34 ser kollu jiġi Eh, posponuta li xistur karjem jinsab ma jiflax. nil hawnhekk l eccellenza tiegħu l-Ministru Ratzna.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 Ladies and gentlemen. Signori. Jekk jaċabka minn inkomplu punt disa 29 tal-agenda tana. tagħna. Nilqawnek minn qalbna lill-Ministru tal ġustizja tal latvija is-Sur Ratsnaks. Eccellenza tijak tiegħek nilqawk hawnhekk. <laughs> Nilqawk hawnhekk Għavolja, għana temperatur kemm xejn baxxi. U ħer għana li nisimaw minnaħat tijak eh, fil-gward tal-program ta' prezidenza ta'kom. Thank you. Dear Chairman, Sir President, membri tal-Parlament Ewropew, Signori, U għata pieċir kbira lija illi jina nkunaw prezenti maqom sabiex nrasa il-prioritajiet tal-presidenza Latvjana fil-qasam tal-ġustizja. Huwa iktar u iktar ta' pjaċira lija illi dawn il-prioritajiet eh, om eh, fil-lingwa nattiva tiegħi. Iva, jkolli nammetti illi il president ser tkun ta' sfida kbira l latvja mhux biss għax din eh, ser tkun l esperjenza għalina imma għaliex bħalissa l-Unjoni Ewropea qiegħda taffeċċja sfidi kbar fil-qasam tal-ġustizzja sigurtà. Il-qasam tal-ġustizzja sigurtà huwa suġġett importanti iktar u iktar anka wara l attat attakki ta' Pariġi nixtieq inwassal kondoljanzi tagħna lill-vittmi ta' Franza minħabba l-avvenimenti anka li saru f'Pariġi. Il-Presidenza Latvjana tikkondanna dawn l-atti ta' violenza ta' radikalizzazzjoni. Aħna qed nippjanaw li friga ikonna diskussjoni fuq livell ministerjali f'rigward ta' miżuri eh, komuni sabiex niġġieldu terrorizmu. L-Unjoni Ewropea tittieħu passi serji sabiex tagħmel użu mill-vantaġġi li għandha sabiex tikkopera b'mod effiċjenti, tipprevjeni u tinvestiga dawn it-tip ta' reati u għalhekk il-Presidenza ser tinkludi dawn il kussjoni tant eh, kurrenti tant eh, viċin tagħna fil-programm tagħha għalina u importanti illi niġġieldu terrorizmu u nipprevenuh l-istess waqt l-Unjoni Ewropea se tkun pożizzjoni li mhux biss issib l-iktar strumenti effiċjenti sabiex tiġġieled it-terrorizmu imma wkoll eh, illi uh, toħloq dan il-bilanċ f'din il-ġlieda permezz ta' soluzzjonijiet legali li serħu fuq il-valuri komuni tal-Unjoni Ewropea, id-dinjetà tal-persuna u anka il-ħelsin fundamentali. Il-vizjoni tal-Unjoni Ewropea tagħna li irdu li l-Unjoni Ewropea tkun waħda ta' suċċess għalhekk tkun kompetittiva anka fuq il-livell globali aħna nittamaw il l-qasam tal-ġustizzja ikun ta' kontribut sabiex insaħħu l-kompetitività ġifiri. Ikonna l-ġustizzja favorit kabbir. Pala l-Ministru tal-ġustizzja jiena responsabli mill-qasam tal-ġustizzja, mod prinċipalju. U l-qasam tal-ġustizzja ser jikkontribwixxi sabiex insaħħu l-kompetittività tal-Ewropa. Il-miżuri meħuda fil-qasam tal-ġustizzja huma mod intrinsiku iktar iktar marbuta mal tkabir ekonomiku, l-iżvilupp uh, u tisħiħ tas suq intern u xtaqt nisħaq illi fil-kooperazzjoni tagħna mal-Komitat Ġuri fil-kompetenzi tagħna l-istess Komitat ser uh, nimxu fid-direzzjoni tal-lini gwida tal-Konsil Ewropew tal-2014 nimxu favur ġustizzja mingħajr frontieri n-tallaw il-livell fil-gwar tal-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem il nisaħħu eh, il-fiduċa reċiproka anka fil-sistemi ġudizzjarji tagħna u niprovdu għad kabir ekonomiku fl-Ewropa. Il-Komitat Ġuri għandu rwol importanti ħafna f'dan kollu għaliex ambjent legali stabli u qafas legali illi jilħaq għal bżonijiet tiegħu huwa importanti jista' jaċċerta illi l-aħjar riżultat jista' jinkiseb eh, permezz ta' kooperazzjoni bej il-Konsil tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni kif ukoll li nitfgħu għajnejna fuq il-kompetittività. Aħna ser nitfgħu ħarsetna fuq dawn il-prioritajiet li ġejjin l-ewwel nett niffinalizzaw il-riforma fir rigward tal-marka ta' trademark kif ukoll illi naħdmu favur it-tneħija ta' ċertu dokumenti ta' legalizzazzjoni kif ukoll ir-regolament tal-small claims u anka nħoftejjim mal-Parlament Ewropew u mbagħad li nimplementaw ir-riforma fil-gwart tal-Qorti tal-Ġustizzja taħt il-Presidenza Taljana minna eh, suċċess eh, u progress eh, fil-gwart ta' trademarks. Aħna bessibna nifinalizzaw din il-riforma taħt il-Presidenza tagħna u permessa kooperazzjoni ma'kom nixtiequ li namlu xogħol tekniku naraw li ma kwistjonijiet għatfadal pendenti anka permezz ta' eh, seduti ta' trialogu u ser namlu dan bliktar mod effiċjenti. Xtaqt nam referenza u kolla direttiva ta' trade secret, sigret fil-kommerċ, naf li ser eh, intom se tkunu lesti li t-diskutu dan maħna la darba tkunu preparati minna ħatakom. Imbagħad l-element ta' dokumenti legali sabiex wieħed ikun jista' jċaqlaq b'mod ħieles aħna wara diskussjonijiet twal u komplikati fil-Kunsill nistgħu ngħidu li uh, ksibna ċertu suċċess dawn il-tendenzi varji legali m'għandhomx ikunu ta' xkiel sabiex aħna komplu naħdmu f'dan l-att legali illi jista' jġib miegħu valur miżjud fuq livell Ewropew. Waħda mill kwistjonijiet li għatfixka l-progressi huma l-opinjoniet varji fir-rigward ta' eh, li ma dokumenti jistaw jidġu mneħija l-element tal legalizzazzjoni minn fuqa. Il-Konsil tal-JHA qabel illi dan jitneħħa fuq l-atti tal-istatus ċivili. Jekk din titħaddem tajjeb imbagħad fil-prattika, istessa servi ta' raġuni sabiex l-istess regolamenti japplika regolament japplika mbagħad tal partijiet oħra ta' dokument. Aħna ser inkomplu naħdmu bisħieħ fuq livell politiku biex nżommu x-xogħol għaddej u anke kemm jista' jkun il-ħoftejn malajr fil-Kunsill. Anka sabiex nibdew diskussjonijiet mal-Parlament Ewropew kemm jista' jkun malajr. It-tielet priorità' il-regolament fil-rigward tal talbiet iż-żar. Small Claims Regulation. Dan huwa qasam ieħor fej il-qasam tal-ġustizzja jista' jkun ta' kontribut għal tkabbir. Il-Konsill tal jc qabel fuq il-pożizzjoni tiegħu Deċembru tal-2014 u għalhekk lesti biex nibdew negozjati mal-Parlament u nittama illi aħna nkunu nistgħu nilħu ftehim anka taħt il-presidenza tagħna. Sabiex insaħħu l-kooperazzjoni, aħna lesti illi naqsmu magħkom ir-riżultati dak kollu li joħroġ mill-diskussjonijiet eh, fiħdan il-gruppi ta' ħedma tal-Konsil, il-konklużjonijiet li jkunu mill-ħuqa. Ir-raba punt, ir-riforma tal-qrati. ta' orti Ġenerali. Il-Qorti Ġenerali m'għandix bizzejiet bissa eh, eh, biex taħdem sabiex eh, tlaħħaq mal-każijiet. Waħda mis-soluzzjonijiet tista' tkun li nżidu numru ta' mħalfin. Fl-2011 il-Qorti tal-Ġustizzja nedit il-proposta tagħhom minn dak iż-żmien lem l-ammont ta' xogħol żdied eh, mod sinifikanti f'ċertu kategoriji l-intraprizi ilhom jistennew għal iktar minn erba' snin sabiex eh, jinqataw il-każijiet. ċertu każijiet ammont sostanzjali ta' flus jiġu frizzati ma jkun ma jistgħux jiġu eh, investiti fil-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għar minn hekk ma jistawx jintużaw sabiex jinħolqu impjiegi ġodda. Għall-ewwel darba l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea rċiviet applikazzjoni għal irkupru ta' danni minħabba deċiżjonijiet li damu ma ttieħdu u naħseb li dan ittappan ir-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn nieħdu azzjoni naħdmu flimkien sabiex insibu soluzzjoni. Preżentament fil-Kunsill għanna uh, kompromess uh, possibli potenzjal illi jifoka fuq it-qassim il-ġdid uh, u t-sieħ tal-rizorsi li huma diġà fidejn il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Il-riforma hija maħsuba li titaħal fis-seħħ fi tliet fażijiet u li din tiġi finalizzata sal-2019. L-ewwel fażi ser jinħarġu 12 il-post vakanti għal uh, l-imħalfin. Fit-tieni fażi il-qorti ġenerali ser issir wahda waħda mal-Tribunal uh, ta' Servizz Ċivili u fit-tielet fażi jħorġu mbagħad disa postijiet vakanti oħra l-imħalfin il-proposta tal-Presidenza diġà qed taħseb għal tnaqqis eh, ta' 25% meta mqabla mal-proposta inizjali minnaħa tal-ECJ. L-ispejjeż eh, ikkalkolati ta' din ir-riforma huma ta' ta' 0.01% tal-budget tal-Unjoni Ewropea Xtaqt nizbilkom l-attenzjoni għal fat li jekk ma nimplementawx din il-riforma dan se jġib implikazzjonijiet finanzjarji fuq il-budget Ewropew jekk eh, naħsbu viżjoni fit-tul. Diġa, minna min issa naħsbu fil-futur u anka l-iżvilupp fit-tul tal-Unjoni Ewropea u anka l kompetitività tagħha taħt il-Presidenza tagħna ser nkomplu naħdmu fil-gwart tal-implementazzjoni ta' riforma tal-qorti kif ukoll nibdew in-negozjati mal-Parlament Ewropew sabiex nilħu ftehim eh, fuq l-implementazzjoni ta' din ir-riforma. B'mod parallelu nridu nsibu wkoll ftehim fost l-Istati Membri dwar il-metodu u proċedura sabiex jiġu maħtura dawn il-imħalfin il-ġodda. il imħalfin il ġodda il il ġodda nittamaw illi din il-kwistjoni insolvuwa eh, kan sekkum malajr. Onorevoli membri, il-Presidenza tagħna ser tkompli taħdem ukoll fuq dossiers illi diġà tnedew u li huma wkoll eh, f'kompetenza tal-Kumitat tagħkom bħal eh, Shareholders Directive, direttiva tal-azzjonisti fej ser ninvolvu kol diskussjonijiet fuq livell tal-esperti sabiex nkunu nistaw anka nimplementaw miżuri kif meħtieġ u fl-istess waqt naħdmu wkoll pereżempju fuq smaħra bħal kwistjonijiet ta' drittijiet tal-awtur. Fil-Latvija dawn huma kompetenzi tal-Ministru tal-Kultura. Aħna se nkomplu naħdmu wkoll fuq il-kwistjonijiet tal-, -kultura l-ugwaljanza ta' kwalità bejn is-sessi. Inħoss li dawn kollha huma kwistjonijiet importanti qosma importanti fuq il-xogħol tal-komitat tagħkom u għalhekk aħna lesti li nilqgħu il-proposti tagħkom bidejna miftuħa. Fissem il-Konsil tal-Ġustizzja l-Affarijiet Interni xtaqt eh, nfaħħar x-xogħol li għamiltu anka fir-rigward tal- dossier tal-insolvency. Dan ser jerġa' jgħaddi taħt il-Presidenza Latvjana la darba il lawyer linguist ikunu l ester xogħol tagħhom. Naħseb illi x-xogħol tal-Leġislatur Ewropew fil-rigward tal-emendi fil-regolament tal-insolvenza u eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni bel istituzzjonijiet huwa wkoll ta' evidenza illi aħna nistgħu nsibu soluzzjonijiet mod maġġel biex nipromovu l-kooperazzjoni Ewropea. Pala konklużjoni xtaqt ngħid illi waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Latvjana fis-setturi kollha fosta manka dik tal-ġustizzja ser tkun il-kooperazzjoni msaħħa mal eh, l imsiħba tal-Vant. Nasab illi taqblu illi l-tabbir Ewropew ikun iktar b'saħħtu jekk ikonna ġirien li huma demokratiċi u li għan jaħdmu permess tal-istat ta' dritt. Nittamaw illi din kooperazzjoni tissaħħa dawn is-sitxur ġejjin. Onorevoli membri, aħna bħala Presidenza l-estin li nsibu kompromessi sabiex anka eh, naħdmu fuq dak il-kustanijiet li huma importanti għal eh, ċittadini Ewropej. Namlu dak kollu li nistgħu minna ħatana sabiex niksbu riżultati Eh, kemm jista' jkun malajr imma ta' kwalità tajba. Ix-xogħol tal-Komitat Ġuri u tal-Kunsill iservi bħala missjoni li tindirizza l dawn l-isfidi kollha fil-qasam tal-ġustizzja u s-sigurtà u jiena ninsab ċert li nistgħu nagħmlu dan kollu jekk naħdmu jitfit. Grazzi. Thank you, Mr. Minister. Uh, if you would... Grazzi, Ministru. ti tippermetti l-membri ta' dan il-komitat jishtiqu jistaqsuk si għamlek xi mistoqsijiet. U jekk taqbel nieħdu mistoqsijiet fi grupp u mbagħad kun tista' twieġeb għal kull grupp. Pala President, ħana buza ta' mir-rwol tiegħi u nistaqsi l-ewwel mistoqsija. Ġifiri, fil-presidenza tagħkom lesti li tibdew in-negozjati dwar il-ftehim interistituzzjonali li rigwarda leġiżlazzjoni aħjar issa ngħaddi il-kelma li mistoqsija tiegħi issa naddi il kelma s sur Zjewska. Ministru. Għatik merħba. Fost il-membri tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali fil-Parlament Ewropew. Aħna nieħdu pjaċir bil-din il-laqa u nsabbu ħerqanin li namlu skompju ta' femmit miegħek. Nixtieq nawguralek għas-suċċess kbir tal-Presidenza tal-Latvja ħanamlu l-almu tagħna biex niffaċilitaw is-suċċess tal-presidenza tagħkom. Ħames prioritajiet għal ħames xhur jew ftit aktar li fadlilkom. Għandkom numru sabiħ ta' prioritajiet għaliex jekk wieħed ikun jixtieq jagħmel iżejjed jista' jintelef. U xi drabi wieħed ikun irid jagħmel aktar minn dak li hu possibbli fil-verità. Aħna eżempju ċar f'dan il-komitat tajba l-idea tal-kooperazzjoni fost l-istituzzjonijiet li mbagħad tħejji soluzzjonijiet legali mill-aktar fis possibbli għawdu minnhom iċ-ċittadini u l-kumpaniji Ewropej. Jiena rapporter għal kwistjonijiet marbuta mal-insolvenza. Kien hemm ħidma tajba mal-membri tal-Parlament Ewropew u irnexxinna wasanna għal riżultat tajjeb u nittama illi din ir-riżoluzzjoni kun nistgħu nivvutawha f'jannar fil- f'jannar fil-plenarja imbagħad il-kwistjoni tar riforma tal-Tribunal ta' Ġustizzja. Ewropew. Aħna bħala Parlament Ewropew Lussemburgu stajna niltaqgħu mal mħalfin tal-qorti u kena skambju ta' femiet, kellna skambju ta' proposti u soluzzjonijiet, imma naqblu dwar ħaġa waħda. Jekk il-qorti tagħti immaġini ġbija kera tal-Unjoni Ewropea dan jagħmel ħsara l-Unjoni Ewropea kollha. Ejjew ma nirriformawx jekk eh, ma rridux nagħmlu ħsara l-Unjoni Ewropea jew nħallu l-affarijiet hekk għal erba' snin, ħames snin li ġejjin. Mbagħad naraw x'ikunu l-ispejjeż iva aħna ħana appoġġawk dwar din il-kwistjoni. Il-mistoqsija tiegħi imma hija din li ġejja. Għandkom xi proposta x'imkien għal membri l-oħra tal-Kunsill biex ikun hemm riżoluzzjoni ta' problemi marbutin mal-imħalfin għaliex bħalissa donnu hemm blockage kavada huwa moment speċjali li naraw il-rappresentant tal-pajis ta'kom 25 sena wara il-ħelsin ta'kom. U santom għedin tmexxu l europa Jena nissiħeb mal burija ta'kom u nishtiq nejdilkom li intom għandkom il-presidenza ta'kom f'mument fej raġa ġilawċ ġeopolitiku fuq naħa tal-vant tafu il-prezz qares ta' teddit u l-insikurezza li qed tasal fl-Ewropa. Tlet mewġiet ta' attentati f'għaxar snin Marzu 2004 Madrid, 2005 Londra u kol f'Pariġi ftit tal-jemilu. Intom, kif se titrattaw dawn iċ-ċirkostanzi biex tippruvaw tiffaċilitaw il-ġustizzja fl-Ewropa għandkom xi intenzjoni dwar l-EPO, il-prosekutur Ewropew. Għandkom xi proposti dwar xi strumenti oħra effettivi. It-tieni u l-aħħar ħaġa. il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali u l-odot legali li huma indipendenti mill-ġustizzja fl-Ungerija. Ħat trattaw din il-kwistjoni għaliex tafu e, x'inhu xinu il-prezz tal-amministrazzjoni żbaljata tal-ġustizzja. Intom ħallastuh Ares dan il-prezz. Issa l-aħħar, mistoqsija, missur Radjas. Iva, President. Ministru, nishtiq nifraħlek. Nifraħlek għall-ewwel presidenza tal-Latvja tal-Unjoni Ewropea fl-istorja u nittama li nkun nista' nagħmel l-istess fit tmiem il-presidenza tagħkom għal ħidma li saret kif suppost. Għandi mistoqsija simli għaddik l-għamillek il-President dwar il ftajim interistituzzjonali li rigwarda regolamentazzjoni aħjar l-abbozz huwa parti mill-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni 2015. U dan għandu jintem din il-ħidma tiġi konkluża mill-aktar fis possibbli ħalli nassiguraw kooperazzjoni aħjar fost l-istituzzjonijiet u regolamentazzjoni aħjar bħala Presidenza tal-Unjoni x'ħat għamlu biex tappoġġaw l-inizjattiva tal-Kummissjoni u tħeġġu jekk mhux iġġelu lill-Istati membri fil-Kunsill biex jadottaw dan il-ftejjin fl-interess ta' regolamentazzjoni aħjar fl-Ewropa. Ministru, forsi twieġeb għal dawn l-erba mistoqsijiet, imbagħad aħna nieħdu eh, grupp ieħor ta' erba mistoqsijiet jekk dejjem taqbel inti. Jā, godātie kolēģi, starp institūciju pārvaldības jautājums. Grazzi tal-mistoqsijiet. Il-mistoqsija dwar il-kooperazzjoni interistituzzjonali isemmit kemm il-darba. U ħan nibda biha. Ħan nipprova inwieġeb il-mistoqsija tal-President u dik tas-Sur Radov. Il-presidenza hija interessata li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar, aħna qegħdin nistennew għal proposta tal-Kummissjoni għal leġiżlazzjoni għal proċess ta' leġiżlazzjoni aħjar u aktar effiċenti Iżda Wieħed mill-indikaturi tal-proċess ta' leġiżlazzjoni tajjeb u effiċenti. U dak ta' kemm huma attivi l-istati membri kemm jipparteċipaw b'mod attiv fuq il-livell ta' ministri. U aħna rridu nistinkaw ħalli niggarantixxu il-preżenza dejjema tal-ministri f'dawn il-laqat u rappreżentanti tal-pajjiżi fuq l-ogħla livell. Il-ministri għandhom jikkooperaw mod aktar attiv. Kemm mal-Kommissjoni kif ukoll mal-membri tal-Parlament Ewropew, membri u l-membri tal-Parlamenti tal-Kumitati tal-Parlament rispettivi. Din hija fema tiegħi li ma tinbidilx attività tal-ministri tal-istati membri, is-sem tagħhom huwa essenzjali dwar il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja nixtieq nirringrazzja l-Sur Sjefska għal-ħidma tiegħu dik li hija dak li huwa regolament tal-insolvenza jiena ngħidha xi għalih. Ta' ċertu punt. Għaliex huwa kważi spiċċa biċċa xogħol tajba imma ħnadna fil-bidu tal-ħidma tagħna. Intri tiegħu spiċċa. Imbagħad ir-riforma tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Kif ukoll il-proċess ta' din ir-riforma. Dan ħaj jiddependi immens fuq l-appoġġ li ħatati il-Kummissjoni Ewropea u l-kapaċità tagħhom li jsibu il-fondi, il-finanzjament għal din ir-riforma imma nittamaw li jirnexxinna insibu tarf ta' din il-kwistjoni. Dwar in-nomini imbagħad ta' l-imħalfin u l-metodu li jiġi użat Jider li ħajkun hemm bżonn ta' diskussjonijiet fil-fond għaliex il-femmiet huma differenti immens imma nittamaw li hawnhekk insibu kompromess. Aktar ma naħdmu b'mod intensiv, aktar ħansibu soluzzjonijiet. Iżda aħna l-Parlament ħanatuħ soluzzjoni speċifika. l-Onorevoli Membru Kavada. Grazzi tal-klim sabiħ tijak. Aħna tassew onorati li qed immexxu il konsil tal europea u dwar il-miżuri kontra terrorizmu u l-attivitajiet fl-imkien mal-JHA aħna qed nippjanaw laqa informali friga fid-29 u fit-30 ta' jannar. Nemmen u nemmen li hemmhekk aħna ħan wittu triq għal ħidma tajba fil ġejjini kellna laqa mal-Ministru tal-Ġustizzja Franċis smajt bosta idejat, idejat differenti. Idejat pal FBI fl-Europa. Xi tip ta' FBI, Buro Investigattiv Federali, Naf li ħafna ministri għandhom proposti konkreti u il-Kunsill Informali Friga ħajkun pass kbir il-qoddim. Grazzi. Naddu sal-kelma l-Sinjura Hautala. Grazzi, President. Ministru, nishtiq namillek mistoqsija dwar il-liġi ċivili b'mod partikolari fis-settur tal-liġi tal-familja. Il-bira kien għal-Kommissarju Jorova u qalet li matul il-Presidenza tal-Latvja ħadd kompli taħdem dwar ċerti kwistjonijiet matrimonjali kif ukoll il-konsegwenzi tal-fatt li ħafna stati membri diġa' adottaw ir-reġistrar ta' sieħba ta' persuni tal-istess sess. X'inhu l-kontribut tal-Latvja? X'ħajkun il-kontribut tal-avja matul il-presidenza? Forsi titkellem dwar xi kwistjonijiet oħra fil-settur tal-liġi ċivili illi huma importanti għal-presidenza tal-Latvja. Signora Guteland. Thank you, Mr. Eh, Minister. Grazzi, Sur Ministru. Jena kuntenta bl-opportunità li għandi nistaqsik mistoqsija u kuntenta li l-pajis tijak ħajmex l-Unja Ewropea. Jina studjajt il-kas tal-Latvja matul periodu ta' tranzizjoni fl-studji ekonomiċi tiegħi u issa ta' saqetni gost li intom membru sħiħ u dawk li qed mexxu l-Unjoni. Iżda, jina għandi mistoqsija dwar isab companies, sotto kumpaniji. Inti semmejtom fil-diskors tijak għawnek. Jena u koll smajt eh, dak li kella xitejt sarju jura l-bira dwar sub companies u nemmen li hija u koll qablet miej problema bi suġġeriment li għanna fuq il-mejda u dimna, fil-mejda tan negozjati li tista' twassal li kunem kumpaniji mux serji li għamlu forum shopping għal aħjar ġurisdizzjoni fi stati membri differenti. U dan jista' jwassal għas-sitwazzjoni fejn aħna ma nkunux kuntenti li fdej l-Unjoni teżisti din is-sitwazzjoni kil kumpaniji kun jistgħu jirreġistraw fi stat membru wieħed imma mbagħad ikollhom l-attività tagħhom fi stat ieħor. U dan isir eh, biex ikun hemm xi tip ta' letterbox companies, kumpaniji fittizji. Dan jista' jkun ta' problema, sistemi fiskali għal trade unions u għad-dritt tax-xogħol fil-suq tax-xogħol. Walla jina għawajda xej qalbi meta qed illi jinti trid li kunem seminars eh, ta' esperti ta' livello li dwar dan is-suġġett. Imma importanti wkoll li nisimgħu x'inhi il-fema tagħkom dwar is-sitwazzjoni għaliex bis-suġġeriment li għandna dimna bħalissa jista' jkollna problema fej kumpaniji mhux serji joqogħdu jażlu l-aħjar kondizjonijiet għal ħaddiema u aħna xi ħaġa bħal din ma rridux hekk jogħġbok x'taħseb dwar dan li għadni kemm semmejt. Grazzi, Is-Sur Anderson. Grazzi, Ministru. Jiena nishtiqlek ir-ris, nixtieqilkom ir-risk għall-Presidenza u nittama li Iva, tamlu xi ħaġa imma din il-neċessità li l-Unjoni Ewropea ta' xi ħaġa wara dak li ġara f'Pariġi ma jwassalx biex tagħmel xi passi folot. Jien nixtieq nitkellem dwar it-trattat biex faċilita aċċess għal minu nijes mid-dawl. Jew minn għandu diżabilità, il-Kummissjoni firmat it-trattat, it-ratifikat u qed nistennew id-deċiżjoni mill-Kunsill biex ikun hemm ir-ratifika ta' trattat ta' Marrakesh. Jidher illi din il-kwistjoni weħlet fil-Kunsill imma nittama l-Presidenza tal-Latvja issib tarf ta' din il-kwistjoni u dan tagħmlu b'mod pożittiv hekk jogħġbok ikkonfermali li jekk jiġri. Grazzi, Signora Geriger. Grazzi. Nisti nifraħlek f'termini konkreti għal l-approċ ta'kom, l-approċ konkret ta'kom għal prioritajiet li prezentajtuna l-lum. Ija ħaġa pożittiva li kunem pjan li mhux mimli da' zbajda, imma li hu konkret riżoluzzjoni li qed naħdem dwar jien, ħanipprova nsib kompromess tajjeb magħkom u nipprova nħaffef daqsxejn l-affarijiet iżda għandi talba, talba differenti lill-Ministru. li jitkellem dwar kwistjonijiet legali fil konsil Zewġ ta' membri mhumiex koperti mill-Karta ċarta ta' drittijiet fundamentali. Fostom il-pajis din il-kwistjoni isa intessiet iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom l-istess protezzjonijiet, l-istess drittijiet legali. Fl-okkażjoni li jmiss hekk joġobkom indirizzaw din il-problema. Ħalli ikun hemm reviżjoni tal-protokoll biex iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jkollhom l-istess livell ta' protezzjoni skont iċ-ċarta ta' drittijiet fundamentali. Grazzi. Is-sur Buda l-aħħar kellim. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule ministru, bun venit uh, la noi la... Grazie, President. Merħba. Onorevoli Ministru fil-Komitat tagħna, malaj malaj jien għandi opinjoni dwar il-ħtieġa ta' regolamentazzjoni fuq livell Ewropew. Ta' l-insolvenza tal-persuni naturali bħalissa għanna liġi ta' l-insolvenza li tindirizza biss il-persuni ġuridiċi, l-kumpaniji. Hemm bilanċ għaliex persuni naturali jistgħu wkoll isiru insolventi l-iktar minħabba il-kriżi finanzja, il-kriżi ekonomika fl-Ewropa. Il-banek iżidu rati tal-interess u il-persuni naturali ma jkunux jistgħu iħalsu il- id-dejn tagħhom. X'in il-pożizzjoni tagħkom dwar dan is-suġġett? Grazzi. Ministru jekk jogħġbu biex twieġeb. <coughs> Uh, <coughs> vispirms Grazzi kollegi għal mistoqsijiet tagħkom. Ħan nipprova inwieġeb għal mistoqsijiet skont kif saruli. Ħan nibda l-onorevoli Hawtala. Iva, il-kwistjonijiet li jinti semmejt huma kwistjonijiet sensittivi. L-iktar dawk marbutin ma' applikazzjoni transkonfinali l-istati membri iva għandhom għalfejn jarblu l-pożizzjonijiet tagħhom. Il-Presidenza tal-Latvja tirrispetta x-xewqa tal-istati membri u mhux qed tippjana li tagħmel diskussjoni politika. Diskussjonijiet fil-Kunsill ħaj jissoktaw fit-tieni parti ta' din is-sena matul il-Presidenza tal-Lussemburgu. Jekk nitkellmu dwar il-proibizzjoni ta' diskriminazzjoni, jiġifieri kull tip ta' diskriminazzjoni matul il-presidenza tagħha iva aħna ħana poġġaw dan bisħieħ. Aħna nikkundannaw bil-qawwa kull tip ta' diskriminazzjoni fl-istati membri imma fl-istess waqt meta nirreferu għal liġi ċivila, tradizzjonijiet, għall-irqaqat f'kull stat membru. Dan huwa kompitu tal-istati membri li jiddeċiedu x'inhuma l-partnerships tal-liġi ċivili u minnu reġistrat u mhux reġistrat f'kull stat membru. Bosta deċiżjonijiet mill-qorti drittijiet tal-bniedem. U rew, dan il-punt li huma l-istati membri li għandhom il-jett fuq kwistjonijiet bħal dawn iva hemm aspetti tal-liġi ċivili. Il-kwistjoni marbuta mal-konvenzjoni tal-ħtif ta' tfal, kwistjoni komplikata bħala presidenza aħna għamlu dak kollu possibbli biex insibu bil fost l-istati membri. Il-laqa teknika li jmiss hija skedata għat 28 ta' jannar. u l-kas wieħed 13 tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jgħajjem ċertu mistoqsijiet addizzjonali f'dawn id-diskussjonijiet. X'ħad tkun l-applikazzjoni fil-ġejjeni ta' dan l-istrument? Il-mistoqsija li jmiss. Signora Gutland. Dwar id-direttiva tal-kumpaniji b'sit wieħed Single Owner Company Directive. Il-Presidenza Taljana għamlet progress kbir u Latvja ħadd tipprova tiffinalizza diskussjonijiet fil-Kunsill biex tikseb mandat għal negozjati flimkien mal-Parlament Ewropew. Dwar is-sede tal-kumpaniji din il-kwistjoni iva din hija kwistjoni attwali fil-proposta u aħna ħan nsibu kompromess hemmhekk. Dwar mistoqsijiet ta' Sur Anderson, inti tkellem dwar il-ftejjim ta' Marrakesh. Il-presidenza tal-Latvja tappoġġa il-miri ta' dan il-ftejjim biex jittejbu il-possibiltajiet għal persuni neqsin mid-dawl biex ikunu jistaw jihdu sem bisħieħ fil-ħajja kulturali u aħna ħan promovu ratifika ta' dan il-ftejim fisem l unjoni Ewropea kollha kemm hi. Hekk kif ikun possibbli ħan nippruvaw insolvu dawk il-kwistjonijiet istituzzjonali wkoll. Issa biex inwieġeb għal mistoqsija li għajmet l-Onorevoli Geringer i viva konxi li ratifika ta' ċarter tal-karta drittijiet fundamentali hija kwistjoni politika importanti u nittama li l-istati membri jiva jirratifikawa. Dak bis li nistanej f'dan l-istadju. Tas Buda jauta par fizisko person maksat nespej. L-onorevoli Buda tkellem dwar l-insolvenza tal-individwi tal-persuni naturali iva hija kwistjoni attwali anke din tolqot l-istati membri kollha huwa importanti għaliex minn mindu infaqat il-babil tal-proprjetà rajna li dan kellu effett negattiv kbir fuq ħafna stati membri, ġenerazzjonijiet sħaf ħafna stati membri li qed iġorru pis kbir fuq spallejhom ta' dejn. Kull inizjattiva min-naħa tal-Kummissjoni li tista' tirranġa xejn l-affarijiet tista' tibdel is-sitwazzjoni aħna ħana appoġġawhom. Ħafna stati membri il- irridu naraw li nsibu l-aħjar soluzzjoni. Hemm fost bosta stati membri hemm differenza bej il-kustjoni ta' insolvenza tal-persuni naturali fejn id-djun ma jaqblu ma jaqbżux il mittel euro. U bekk wieħed jista' jħallas id-dovut fi żmien sena, imbagħad irdu nqisu li hemm interessi tal-kredituri wkoll u hemm il-pressjoni min-naħa tal-banek kummerċali, pressjoni hija kbira mhux ħażin, kollox jiddependi fuq kemm nistgħu naħdmu flimkien, kemm nistgħu nikkoperaw b'mod tajjeb. Imbagħad dwar ir-regolament il-ġdid iva ħajjiffaċilita il-proċeduri ta' involuti f'aspetti transkonfinali. Grazzi. Ministru. Spiċċajna il-mistoqsijiet. Minnaħa tal-membri. Grazzi tal-li tinsab fostna, tal-li ġejt fostna l-lum, tal-li samt l prioritajiet tal-presidenza tal-Latvija. Kif qed tara bajnejk dan il-kumitat huwa ħerqan huwa les li kopera mal-presidenza tagħkom u nittamaw li kif intqal inkunu nistgħu nifirħulek ukoll fit-tmiem il-presidenza. Minħabba li tkunu ksibtu bosta suċċessi. Nkunu ksibna fl-imkien bosta suċċessi grazzi tal-preżenza tiegħek illum fostna. Uh, uh, dear members, I have one more announcement to make. Andi avvis iħor xnamel, signori. dwar il-punt numru 27 fu it-TTIP illi sejkonna nipposponuh sal-laqa li jmiss għaliex is-sur Voss ir-rapporter ma jistax jattendi il-laqa wara nofsinhar illum. Grazzi. Uh, bon appetit. Nawguralkom li klat tajba.